If I may ask everyone to take their, uh, their seats, uh, let me welcome you uh, to the second half of... Nishtiq nil-għakom nofs tas-seminarju tagħna. Naħseb ħajkonna diskussjoni tajba ħafna. Il-seminar se jkompli dalodu Nibdew minnu fih bi prezentazzjoni tal-Viċi President tal-Kommissjoni Ewropea inkarigata minn kustjonijiet budġetarji merħba kont mana l-biraħ ukoll fil-fatt għal bidu tas-seminarju. Palma tilkom titilu s-seminarju l-biraħ kien wieħed animat immensament il-format mażul mill-organizzaturi li konna membri tal-Parlamenti Nazzjonali flimkien ma' membri tal-Parlament Ewropew flimkien mal-membri tal-livell oli b'mod konġunt naħseb kienet sistema li ħadmet tajjeb ħafna fil-fat l skambju ta' opinjonijiet wassal għal taħdita għanja ferm nittama illi kun utli għal grupp ta' livell oli u koll. Inti wieħed mitlet rappresentanti tal-grupp tal-livell oli tal-Kummissjoni Ewropea aħna ħerqanina l prezentazzjoni tiegħek wara l-prezentazzjoni Imbazi konna l-opportunità sabiex il-membri parlamentari kemm tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll tal-Parlament Ewropew sabiex jistaqsu jagħmlu kummenti. Thank you very much. Good morning uh, to all of our honorable parliamentarians, members of national Mela, merħba lil kulħadd membri parlamentari nazzjonali, membri parlamentari Ewropej u daw kollha il sibtu l-ħin illum dal-għodu għal taħdita dwar kif il-budgets nazzjonali u dawk tal-Unjoni Ewropea jistgħu jaħdmu aħjar flimkien. Kemm fostkom kienu għawn fil-sessjoni ta' filgħodu, fil-diskussjoni ta' filgħodu il bieraħ tnejn l id idejhom għaw iżjed, illi fil-fatt kienu hemm għal-preżentazzjoni ta' Mario Monti. Mela, nibda bil-istorja tal-bieraħ. Nirrepetija. Il-Viċi President għal budget tal-Kommissjoni Ewropea li tgħix Brussell ju sejra l-Parlament Ewropew ta' daqqa l-Flixkun ġabret il-fliskun u joħroġ ġenju minna fil-fat. Dan il-ġenju jirringrazzja illi ħelsitu jiena nishti naqtalek xewqa. Jiena konnex l-Amerika għandi dar hemmhekk u nħobb immur iżda nobot intir tista tibni li pont minn Brussell għal Washington Għat ma smajċew għad astant tal-bloa, għandek xew oħra minn flok. U jiena jeda fil-grupp ta' rizorsi propri tista' tiżgura il-budget tal-Unjoni Ewropea jistriħ fuq minn rizorsi propri u għal dastant il-ġenju saqsija il-bridge kif tridu lejn waħda jew tnejn. Din hija illustrazzjoni eżatta ta' biċċa xogħol illi sur Monti daħla li ja flimkien naf f'dan il-grupp. Mela, importanti li din il-kwistjoni nittrattaw għal kol flimkien, Iva. Illa lix? Illa lix jekk tara l-istorja budgetarja tagħna fl-istorja tal-Unjoni Ewropea nistaw nejdu illi f'dawn l-aħħar snin spiċċajna l-ewwel perjodu tal-eżistenza tagħna u dan kien il-perjodu tad-deb fil-fatt espandejna it kabir kien l-ikbar mexxej anki tal-bidla. Irnexxilna nibnu l-iktar fattur ta' kompetitivita b'saħħtu il-suq intern l-erba libertajiet. Iżda f'dan il-periodu tad deb kena budget illi kien kbir biżejjed u illi l minn dan kien qiegħed joħloq problema illi jien ma qed niffaċċa iżda s-sur Lewandowski faċċa qabli illi ikollok kizzet flus milli tiflaħtom fuq. Dak il periodu ta' żmien għal budget spiċċa bejn 2011 u l-2012 Sa minn dakinhar il-budget tal-Unjoni Ewropea jinsab taħt pressjoni enormi. Għanna bżon ta' iżjed u iżjed flus għal prioritajiet kull ma jmur iżjed kbar illi jolqtuna l-koll. Għalla stant aħna mixin mill-lera tad-deb għal dik tal-inċertezza. ħanqabdu triq triqan nizla Jew inkella ħanaddu għal l-era tal-eroizmu fejn aħna b'mod kollettiv, b'mod razzjonali u pragmatiku nevalwaw x'jaħdem u x'ma jaħdemx. U għanna il kuraġġ politiku illi insewu dak li ma jaħdemx. Pala kummissarju għal budget dawk fostkom il-parlamenti nazzjonali li ma jafux dwar il-ħidma tal-budget u tfassil tiegħu ħantikom tweġiba qasira ta' kif jiġi maħdum u mbagħad tweġiba żjed dettaljata. Isu tal-set dan ma trix taraħ isir. Hemm qafas mm, finanzjarju multjanwali ta' seba' snin qabel jidan il- Għafas jitħol fis-seħ naħdmu għal sentejn dwar il-kontribuzzjonijiet nazzjonali lill-budget u għal miri tanfiq tal-budget. F'termini assoluti, għanna 1% tal-GNI tal-Unjoni Ewropea għal finanzjament tal-budget tal-Unjoni Ewropea dan huwa 2% tal-infiq pubbliku u biex intikom ċifra assoluta din is-sena fl-2016 għanna 144 biljun euro fi ħlasijiet. Dawn il-figuri komplessivi jinħbew wara stampa komplessa fi stati membri differenti. L-ewwel distinzjoni li għandha ssir i bejn dawk l-istati li ħalsu iżjed mill-li u dawk li jihdulura iżjed mill-li ħalsu l-budget il-medja ta' 2% hija differenti wkoll fl-istati membri. Fermi iżet minn 50% f'pajjiżi. Fil-fatt l-investiment pubbliku mhux privat jiġi finanzjat fil-bixa kbira tiegħu mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Din mhix karità. Ħafna drabi nisma minn beneficjarji netti illi jgħidu illi dawn il-pajjiżi qegħdin intuhom il-flus. Mhux eżattament hekk taħdem il-biċċa. Fil-fatt il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa parti mill-binja komplessiva tal-Unjoni Ewropea fejn l-iżjed fattur importanti huwa s-suq intern u f'dan is-suq intern xi pajjiżi huma iżjed avvanzati, għandhom saħħa kompetittiva ola u stati oħrajn għadhom lura minn din il-mira. stant meta jikkompetu fl-imkien fis-suq intern, mhix biss huwa ġust, iżdija loġika ekonomika illi imorru iżjed finanzjamenti lil dawn il-pajjiżi li huma l-iżjed dajfa mill-kompetittività għal benefiċċju ta' kulħadd. Il-World Bank li jiena kont naħdem għaliha u nista' nerġa' mur inżur l-ġenju jiftaħ li il-bidġ. ħarġu bistqarrija fejn qalu illi wieħed waħda mill-iktar invenzjoniet importanti tas-seklu 20 kienet il-magna ta' konverz ta' konverġenza, l-magna ta' konverġenza ta' l-Unjoni Ewropea illi ta' timbottatura l pajjiżi u bekk toħlu opportunitajiet ta' investiment u opportunitajiet ta' profitt għal kulħadd. Aħna iżda dan ma jafuh xwes ċittadini tagħna illi minħabba din il-magna ta' konverġenza kien hemm xi sitt pajjiżi illi mill-status ta' middle income għaddew għal high income minn tħul medju għal tħul oli. Hemm in-nazba tal-tħul medju illa li faċli tasal f'dak l-istadju, iżda li tola minnu għal wieħed ta' tħul oli ferm iżjed diffiċli. Dawk il-pajjiżi jew għandhom ħafna rizorsi, żejt, gass, jew inkella mhumiex demokratiċi u għaldastant jibbuttaw tkabbir b'mezzi non demokratiċi mezzi non demokratiċi aħna l-uniku zona fid-dinja illi minnaj rizorsi minerarji u min u b'sistema demokratika rnexxinna nollu dawn il-pajjiżi għal ekonomijiet ta' tħuloli il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa l-karburant meħtieġ biex tilħaq ir-riżultati għal kulħadd. Għal daqstant jiena nafas fuq il-punt illi il-budget huwa ta' benefiċċju għan-nies ta' l-Unjoni Ewropea. Iżda jiena bħala kummissarju għal budget l-ewwel waħda li nammetti illi ma minniex ħidma tajba kollettivament biex niċċaraw il-valur miżjud ta' kull euro li jintnefaq u biex inwasslu l-ċittadini illi il-budgets nazzjonali u l-budget Ewropew jaħdmu bl-istess mod għalihom. Jiena ħadd tal tal dil-ħidma fil-diskussjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea li ma nifokax fuq il-lat ta' tħul l-ewwel iżda nifoka fuq il latta ta' l-infiq. Aħna adottajna inizjattiva Budget Focused on, result, on Results, budget ifokat fuq riżultati il-lantana prinċipali u li l linjaw il-budget mal-prioritajiet ċittadini nżidu l-accountability anke riżultati u il-komunikazzjoni l ċittadini tal-flejes tagħhom euro, leva, scroners, fish qegħdin jitnefqu u x'riżultati qegħdin waslu. Għal stant l-ewwel messaġġ tiegħi kollettivament u illi illi nibdew nonfqu fuq il-livell Ewropew biss meta nagħmlu dan ikun aħjar f'termini relattivi mill-li dawn il-flejjes u fuq livell nazzjonali fil-ħolqien ta' sens li dan il-valur miżjut Ewropew bħala idea ta' budget tinftiem sew u biċċar jiena nifem u nisħaq li l-konverġenza hija ta' priorità għandha tkun ta' priorità sabiex ikunu iżjed saħħitna fl-imkien. Madana kollu nisħaq li sakemm nagħmlu dan għandna nfittxu mezzi iżjed moderni ta' kif dan nilħuh. Per eżempju, x'inhu rwol ta' finanzjamenti li ġejjin mill-Unjoni Ewropea meta mqabbla ma' strumenti finanzjari illi edin hemm biex jiġbdu l-investiment ta' settur privat fl-ekonomija. Dan huwa dibattitu jahra, qed nara xi xieħuż minnkom titbismu għaliex hemm ċert xettiċiżmu lejn l-istrumenti finanzjarji. U mhux kull strument finanzjarju f'kull każ huwa xieraq. Iżda għanna iżjed sena ta' esperjenza mal-Fond Strateġiku ta' Investiment u qegħdin naraw illi bieċa żgħira mill-budget ta' l-Unjoni Ewropea ġibdu mit bil-fatt investiment illi kieku ma kinux xinħolqu. Meta tara il ta' infiq niddetik fil-fatt aħna nafsu fuq il-fatt illi qatt ma nitolbu l-nies tal-Unjoni Ewropea diment illi il-flus mussejn u aħjar fuq livell Ewropew mill fuq livell nazzjonali. Bidin il-kredibilità nistaw naraw il-lat ta' sħul budgetarju. Il-konvenzjoni tiegħi hi li jekk ma nibqgħux nagħmlu riforma tal-infiq tal-budget, sabiex nilqu l-allinjament mal-prioritajiet ifukar fuq ir-riżultati valur miżjut ċar ikun diffiċli kollha konverzazzjoni valida mal-istati membri dwar id-dħul tal-budget. Iżdija konverzazzjoni li konna bżon nitlu għalija anki minħabba l-impatt tar referendum fir-Renju Unit. Illum fil-budget, fin negozjati budgetari, Għanna bilanċ interessanti ferm illi wassal għal bilanċ importanti għandek min irrit il-rebate, għandek min irrit jafas fuq il- l-agrikoltura, eccetera, eccetera. Dawk li hobbu r-rebate issa ħajdu skossatura. Irridu naraw għal daqstant l-istruttura ta' tħul budgetarju iżda li l minn dan irridu niftu diskussjoni il għaliex din id-diskussjoni ilna ma nitħlu għalija mill-1988. Fit-88 aħna kon qed ngħidu fil-fatt ma' Kafinen u bosta minnkom kontu għatkom fuq in-naħa l-oħra tal-portiera tal-azzar intom tafu li il-budget irrit jirt jimbidel bil-fors issa u diment li ċittadini tagħna ma jistawx jifmu eżattament is-sagrifiċċju tagħhom x'qiegħed isarraf diffiċli tikkomunika ma' ċittadini illi huwa ġust illi tagħtihom opportunità huma jeħtieġu jaraw ir-rabta bejn il-flejes tagħhom u l-infiq. Aħna ħriġna b'numru ta' rakkomandazzjonijiet dwar kif dan il-lat ta' dħul jista' jiġi strutturat minn ġdid. Mustu noqgħod indurhom punt punt smajtuhom diġà. Jiena interessata nisma' minn għandkom. Mill-Parlamenti Nazzjonali Kiku kelkom issibuħ intom il-ġenju u il-ġenju jaqtalkom xewqa waħda dwar il-budget Ewropew, il-budget xi tkun din ix-xewqa, u taraw implementat. Jekk tajdunna mill-perspettiva nazzjonali il-bidla tal-perspettiva direttiva fil tista' żżid il-vjabilità u l-kapaċità tagħna li naħdmu aħjar flimkien intom x'bidliet tixtiequ li jkun hemm il għaliex jekk ma nsibuhx dan il-ġenju, ir-riforma tal-budget tista' ssir biss billi nħolqu il-ftehim u r-rieda politika sabiex niċċaqalqu mill-żmien debina illi eh, Sur Lewandowski inesċilu fil-fatt jolqot għal żmien ta' eroizmu sakemm il-bidla sa fl-aħħar seħ din tista' ssir biss minna jekk naħdmu l-kol flimkien. Grazzi. Thank you. Thank you very much, uh, Mrs. Vice President. Grazzi, Vice President. Grazzi tal-li ma tkellimx biss minnaħa ta' tħul budgetarju, iżda anke tal-infiq budgetarju. Jiena il-biraħ jidir li wara nofsinar kanna struttura li mxiet tajjeb li ġbdejna bl-imnaħa tal-infiq minkejja illi il-fukar dan il-seminarju huwa fuq it-tħul, ħassejt illi kien interessanti u importanti illi jinta minn dastant importanza fuq l-infiq. L-infiq u tħul, it-tnejn. Irridu namlu riforma ta' t-tnejn sabiex nilħu li huwa meħtieġ mill-Unjoni Ewropea anke b'dimensjoni transnazzjonali. Dak li nsejħu l-valur miżjut Ewropew fil-qalba tal-proċess. Ippermettu li jista niftaħ il-mikrofonu għal mistoqsijiet u kummenti. Minnaħa tal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll tal-membri tal-Parlament Ewropew. L-ewwel kellim is-sur Klavekas mill-Parlament Litwan, Sur Klavekas. Da, Signori, eccellenzi, kollegi, signora Georgieva. Inti bdejt il-diskors tijak bċajta biex najtek, kellimtna dwar il-ġenju tal-lampa. Iva, kulħadd jishtiq jiex il-ġenna u mux fl-infern, ħaġa naturali ħafna ma jien għandi mistoqsija li nixtieq insaqsik. L-ewwel waħda, il-Bank Ċentrali Ewropew ammonta 30 biljun euro kull xar. U eh, qabel ma waqa Lehman Brothers u eh, l-investimenti zdiedu fil-Litwanja, mux biss investimenti Ewropej, imma investimenti eh, f'ħafna pajjiżi, ħafna pajjiżi qed investu iktar, ħafna nisu kol qed investu iktar fil-bini. Jiġifieri il-flus qegħdin hemm jeżistu biex jinħolqu aktar bubbles. Il-Litwanja u pajjiżi oħrajn Ewropej qed eh, eh, ibatu mill-fenomenu tal-immigrazzjoni ġifiri hemm ħafna nies illi qed jitilqu mill-pajjiż Jiġifieri hemm nies li huma kwalifikati ħafna illi jitilqu mill-Litwanja u dan jiswinna madwar 300,000 euro għal madwar 200,000 eh, ruħ li jitilqu mill-Litwanja kull sena. Il-sistema tal-edukazzjoni, il eh, dawn huma sistemi li qegħdin ibatu anki l-kura ta' tfal zar. Jiġifieri aħna għandna iva ħafna vantaġġi mill-subija tagħna fl-Unjoni Ewropea. Eh, m'għandniex forsi hemm bżonn illi nirriformaw xi taxxi illi aħna għandna diġà sabiex nagħmlu tajjeb għat-telf illi għet eh, imbagħtu minħabba l fat li professjonisti tana għedin jitilqu per eżempju il-VAT tista' timbidel forsi fl-istruttura tagħha x'taħseb dwar dan. The next speaker is uh, Mr. Lopotka. L-Onorevole Lopotka Viċi President Giorgieva, ħaġa waħda illi eh, qed niskanta biha f'dan id-dibattitu għalli il-Brexit ma semmiex bħalli kieku ma kienx hemm dak ir-referendum fir-Renju Unit, imma dana se jkollu impatt qawwi ħafna fuq il-qafas finanzjarju attwali. X'taħseb se jkunu l-konsegwenzi tal-Brexit? aħna se nitilfu it-tieni l-akbar kontributur net li flimkien mal-Ġermanja huwa wieħed mill-akbar kontributuri f'termini assoluti. Xej fisser dan għal kontributuri netti l-oħrajn u l kontributa tar Renju Unit fil-futur. X'taħseb li se jkun? Ħsibtu xi ftit dwar dan? Grazzi ħafna il-Sur Lewandowski. Iva, dejjem pjaċir illi wieħed jisma lil Kristalina Giorgeva u verżjoni oħra ta' dik il-famuża storja tal-ġenju tal-lampa. Imma eh, hemm eh, punti illi aħna ma naqblux fuqhom u anki eh, fl-2011 ah, ma qbilniex. Aħna qegħdin eh, nisimgħu nisimgħu lil dawk illi e, e, ġewaletti minn 27 jew 28 pajjiż madwar l-Ewropa imma hemm xi stereotipi u preġudizzji li huma l-eroj negattivi ta' referendum tar-Renju Unit. Iva, ħna qed nitkellmu dwar budget żgħir, m'għandu x'aqsam xejn mal-budget tal-Istati Uniti. Eh, L-Ewropa u hija champion tal-regolamenti imma f'termini ta' budget hija żgħira ħafna. Aħna eh, ħafna nies qegħdin jaraw li l-budget tagħna huwa finanzjat minnhom u l-flus imorru f'direzzjoni waħda biss, jiġifieri mill-pajjiżi lejn Brussell 5% jibqa' fi Brussell fil-waqt li 95% jmur lura lejn l-istati membri u dan huwa budget ikkontrollat tajjeb ħafna għaliex f'ħafna pajjiżi naraw illi infi illi ma, ma tantxu għaqli. Hemm ħafna kritika hemm ħafna eċċezzjonijiet, imma xorta e, e, kellna stabilità l-25 sena iktar faċli li wieħed ibdel it-trattati milli ibdel it-tħul. U għaw min jiftakar pali, per eżempju, għalan la masur, per eżempju, illi jiftakru illi kull darba li provajna bidlu xaħġa fil-budget għatmar nesċilna u jena wis nibza illi anki il-klima li qed ngħixu fiha bħalissa eh, ma tantx qedtejna biex nibdew niddiskutu metodi ġodda lek hemm bżonn li nerġgħu niksbu il-fiduċja. Hemm bżonn ta' fiduċja. Hemm bżonn li n-nies nikkonvinċuhom u jibdew jemnu illi dak li qed nagħmlu hawnhekk għandu valur u huwa ġid pubbliku Issa, forsi hemm aħbar tajba għaliex dak l-istat membru li rrid jifriża l-budget tal-Unjoni Ewropea issa eh, madux parti jew mhux se jibqa' parti mill-Unjoni. Iva, eh, issur la finer. Grazzi ħafna, President, u grazzi, Signora Vice President Jena ma nafx jekk il-ġenju tal-lampa u se tkun inti, inti li tippermettilna illi noħolqu din it-taxxa. Imma naħseb li l-koll naqblu illi għeddin għaddejjien minn min krizi Ewropea għajr preċedent bil-Brexit, bil-terrorizmu, l-immigrazzjoni u e, dawn se jibqaw maħna dawn is-sitwazzjonijiet. U kifat inti, hemm bżonn ta' aktar flus għaliex għal dawn il-problemi kollha eh, eh, ma jistawx għon pajjiżi individwalment għalhekk hemm bżonn illi eh, inħarsu il-ħolma Ewropea għaliex inkella se tisfaxxa fix-xejn. Għalhekk jiena naħseb illi għandna opportunità sabiex il-pajjiżi kollha jaċċettaw li jagħmlu sforz u kif kont qed ngħid ukoll il-bira jiena naħseb li din l-opportunità rridu naħtfuha anki u koll l-opportunità ta' taxxa fuq il-kumpanija aħna rajna l-evażjoni fiskali, frodi fiskali, propju minħabba l-fat illi memx kodba eh, reġistri Ewropej u mannix bazi fiskali identika f'kull pajjiż. Għalhekk għandna nibdew b'din ir-riforma sabiex ikunu nistgħu ngħinu l-SMEs fil-pajjiżi tagħna għaliex eh, bħalissa jiswa ħafna flus illi wieħed iżom ruħu aġġornat eh, mal-sistemi ta' kontabilità li hemm differenti f'kull stat membru u jina nishtiq naf x'taħseb inti, taħseb illi dini hija opportunità eċċezzjonali illi inna nitkellmu fuqha għal 20 sena milli jista' forsi qegħdin f'mument fejn din l-opportunità nistgħu naħtfuha u nagħmluha realtà. Grazzi ħafna, Sur Besta issa, mir-Repubblika Ċeka, membru tas-Senat. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq nagħmel l-intervent qasir għannom tas-Senat tal-Repubblika Ċeka. Aħna rridu nżidu tħul tal-Unjoni Ewropea ma ma nafux kif sejjer nexxinna nagħmlu dan. U biex naqblu bejn 28 stat membru mhux ħaġa faċli. Din nisa nqablu s-sitwazzjoni ma' familja fejn memx tħul biżejjed wieħed jissellef 100 euro imma xarta wara jekk ma' ma taqlax iktar flus, ikollok bżon 200 euro, 100 titħallasom lura l mir konselli fomlok u titisellef 100 oħra u xar ta' wara 300 euro u dejjem tiddejjen aktar u aktar. Għallek jiena naħseb illi rridu nimxu f'żewġ direzzjonijiet fl-istess ħin, ġifiri rridu nżidu it dħul mill-transazzjonijiet finanzjarji, eccetera, imma fl-istess ħin insaħħu l-iskrutinju fuq l-infiq nafu kemm ġew finanzjati proġetti inutli mill-budget Ewropew u għanna bżon ta' prioritajiet ċari għal budget tal-Unjoni Ewropea. Kif diġa intqalu ukoll, l-Unjoni Ewropea ma tistax u matriċ tiddejjen u il-politiki li għanna bħalissa ma jistawx ikunu finanzjati bitħu li għanna bħalissa. Għalek hemm bżonni li naraw x'inhu mal-bżonnijiet namlu l-kalkoli mhux se tkun ħaġa faċli nammetti, imma mbagħad irridu koll naraw l-alternattivi differenti x'se jġibu fil-budget tal-Unjoni u jinaqsu mill-budgets nazzjonali u kif dan se jeffettwa s-sussidjarjetà tal-pajjiżi individwali. Fuq dan irridu nitkellmu u mhux biss fuq livell tekniku imma ukoll fuq livell ta' ċittadini, ċittadini kollha tal-Unjoni. Grazzi ħafna issa is-Sur Fernandez, membru tal-Parlament Ewropew mill-Portugal. U jidher li huwa koordinatur tal-PPE fuq il-Komitat tal-Budget. Jina naħseb illi rridu nistaqsu l ġenju illi jispira l kummissarju fil-bidu tal-intervent tagħha nitolbu it-tina daqqa tit. Sabiex fil konsil tal-Ministri jisfaxxa dan il-grupp illi moħħu fl-interessi tiegħu u naddu għal kunsill li kun verament kunsill mamul minn ħbib ta' l-interessi ta' l-Unjoni sabiex inkunu nistaw niksbu l-unanimità għalix dak li għanna bżon għal affas finanzjarju multianwali. Aħna issa qegħdin eh, fwieħed wasanna fwieħed fil-mija tal- eh, tħul nazzjonali gross. Jekk nibqa' sejrin hekk aħna se jkollna problemi biex inħallsu għalhekk importanti li dana nifmuh u llum jew għada se naraw illi l-anijiet li fissajna l-istrateġija uh, qegħdin ifallu kollha. Imma mhux dawk qegħdin ifallu propju huma l-ewwel qafas finanzjarju illi aħna ħloqna sabiex inkunu nistgħu nwettqu dawn l-istrateġiji u ħulanijiet Għalek, għanijiet Għalhekk hemm bżonn illi naħdmu b'mod aktar sempliċi aħna nixtiequ illi nagħmlu dan, nispiċċaw bil-sussidji, naqs eh, issa neħelsu mir-rebates, u mbagħad hemm element importanti ħafna il-kredibilità imma dan huwa marbut ma l-istennijiet li aħna noħolqu imma ma ħaġoħra wkoll huwa inaċċettabbli li l-budget tal-Unjoni e, iħallas l-interessi minħabba li e, waqalura bil-ħlasijiet bil-pagamenti. bil bil ħlasijiet bil pagamenti Mbagħad kull darba li l-Kummissjoni u l-Kunsill joħorġu b'komunikazzjoni dwar politika ġdida, irridu jgħidulna minn fejn se jsibu l-flus biex jiffinanzjawha għaliex l wieħed joqgħod jitkellem eh, dwar eh, politiki ġodda, eh, mbagħad ma jkollux biex ħallas għalihom jiġifieri li tkun qiegħed ma m'intix qed tirrispetta l-impenji li tkun ħadd jekk wieħed iħabbar priorità ġdida irrid jgħid illi aħna issa se nwiqfu nifinanzjaw priorità oħra biex nifinanzjaw di għaliex din issa saret iktar priorità importanti. Issa, il-decommitments il se nkomplu u il- ridu per eżempju il naraw il-multi għom lill-istati membri le e dawn iridu jibqaw fil-budget tagħna. Grazzi ħafna mill-rappresentant mill-Parlament tal-Latvja. Signori, jiena se nieħu l-opportunità biex nitkellem bil-lingwa tiegħi. Onorevoli Vici President tal-Kummissjoni, kollegi, il-biraħ u l-lum aħna tkellimna xiftit dwar il-valur miżjud illi joffri il-budget tal-Unjoni Ewropea, inkluż fil-qasam ta' sigurtà sigurtà fuq il-frontieri biex niffaċċaw l-sfidi eh, li tippreżentalna il-kriżi tal-immigrazzjoni fil-Mediterran, imma pajjiżi Baltiċi li huma iktar imbeda jipparteċipaw f'operazzjonijiet tal-Frontex u dawn l-affarijiet finanzjawu mill-budget nazzjonali tagħhom. L-Istati Baltiċi inkluża l-Latvja. Kisbu l-indipendenza tagħhom 25 sena ilu u għal dawn l-aħħar 12 sena aħna eh, konna parti mill-Unjoni Ewropea u minn NATO u meta aħna issiħibna f'dawn iż-żewġ strutturi il-pajjiżi Baltiċi raw ħafna żviluppi pożittivi fir-reġjun tagħhom imma wara dak li ġara fl-Ukrajina sitwazzjoni imbidlet u seħħet bidla qawwija għal xoħut mill-frontieri li safti ta' żmien ilu kienu frontieri interni tal-Unjoni Sovjetika issa saru il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u vice versa. Għallek issa l-kwistjoni tal-frontieri hija marbuta ma' kwistjonijiet ekonomiċi ġifiri dwana, il-kontrabandu, u anki minħabba l-immigrazzjoni eh, hemm eh, il-problema wkoll ta' l-immigrazzjoni illegali u ħafna mill-immigranti li jaslu b'mod illegali mill-Azja jivvjaġġaw lejn l-Skandinavja u pajjiżi tal-Ewropa tal-Punent u mbagħad jaqsmu l-frontieri tal-Latvja il latvija wedet illi se tonfoq 2% tal-budget nazzjonali tagħha sal-2018 fuq id-difiża. U aħna rridu inħalsu uh, eh, biex ikun hemm iktar uh, koeżjoni soċjali f'pajjiżna. U jiena għandi mistoqsija. Hemm xi mezz ta' kif wieħed jista' jiffinanzja il-sigurtà fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea kollha u mhux fil-Mediterran biss għaliex wara kollox eh, huwa uh, fl-interess ta' kulħadd li dan isir. Iva, grazzi ħafna uh, il-suġġett ta' sigurtà semma ħafna il-biraħ u kif sen eh, nifinanzjaw is-sigurtà mill-budget. Issa rappreżentant tal-Parlament Pollak. Grazzi ħafna. Signora Vice President, Signori, illum et nitkelmu dwar il-mod kif sembidlu il-tħul lejn il-budget tal-Unjoni Ewropea imma s-situazzjoni hija partikolari ħafna lix għanna u koll il-Brexit li rridu naħsbu fuq u aħna zgur li konna Eh, nipreferu illi ma kienx ikonna bżonn illi ikonna dan eh, din id-diskussjoni fuq il-riforma tal-budget għaliex wieħed mill-kontributuri se jikkontribwixxi inqas ma dan huwa dibattitu illi hemm bżonnu. U jena naħseb illi illum irridu wkoll niddiskutu il-mekkanizmi ta' korrezzjoni, il-corrective mechanisms Dawn il-mekkanizmi ta' korrezzjoni uh, eh, mumiex neċessarjament xi ħaġa li aħna narawa bħala xi ħaġa pożittiva fil-Polonja. Ifissru illi aħna nikkontribwixxu aktar għal budget tal-Unjoni milli nifilħu. Għalek jiena naħseb li dawn il-mekkanizmi irridu nsibu li għalihom forsi nistgħu namlu xi bidliet fil-nefqa mod kif nonfqu l-budget Ewropew. Għaliex aħna qed ngħidu illi il-pajjiżi jridu jaċċettaw u jilqgħu l-immigranti u forsi il-mekkanizmu ta' korrezzjoni jista' forsi jagħmel xi bidliet f'dan ir-rigward. Aħna tkellimna dwar dan drabi oħra naħseb illi rridu nħarsu lejn il-kontributi tal-istati membri individwali u forsi wkoll eh, anki fil-mod fil kif jiġi negozjat il-budget jistgħu jinbidlu xi affarijiet. U rridu wkoll nikkonsidraw eh, xi sorsi ġodda ta' finanzjament għalhekk aħna lesti li nikkonsidraw proposti ġodda li eh, forsi joħorġu tul in-negozjati. ħafna mill-proposti illi jisiru irridu nisguraw illi ma jpoġġux pis esagerat fuq l-istati membri il-ġodda għaliex mhux kulħadd għandu l-istess ġit u l-istess risorsi fl-istati membri għalhekk naħseb illi aħjar nikkonsidraw il-taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarji u nkella naraw kif nistgħu nużaw it dħul mill-vat. Imma jiena ma naħsibx illi those uh, who will not be able to, to intervene, but it's already 10.50 and I want... Saru il-11 10 u nishtiq li l vice President kolla l opportunita li t-kommenta jew li twieġeb għal mistoqsijiet l axar mistoqsija mis-Sur Sulin membru tal-Parlament Ewropew mis-Slovenja. Niskuża ruħi ma dawk illi ma tajtomx l-opportunità illi jitkellmu. Għala tudi za vse poudarke komisarke Georgijeve. Mene... Grazie ħafna, sur President, nishtiq nirringrazzja li l-Komissarju Gorgiva l-introduzzjoni tagħha. Naħseb li kien komment intelligenti meta qalet illi tajjeb li nonf u fondi fuq livell tal-Ewropew biss jekk huma minn fuqin bot aħjar milli fuq livell nazzjonali. Irridu nitkellmu fuq iż-żewġ dwar iż-żewġ livelli kif ser niblu is-sistema attwali, kif se ntejbu s-sistema, nbidlu l-burokrazija. Qed nitkellmu wkoll dwar ir-riżorsi propji kif niġbru l-budget, però qed nitkellmu wkoll dwar ir-rieda tal-Istati Membri tagħna. M'aħniex qed nitkellmu biżejjed dwar l-armonizzazzjoni tat-taxxej nixtieq inkun naf jekk għandik xi opinjonijiet dwar dan. Jidher illi qed innaqsu kemm il-budgets nazzjonali u dak Ewropew. Hemm ħafna evażjoni tat-taxxa, frodi fit-taxxa u jiena nixtieq inkun naf x'inhi l-opinjoni tiegħek ta' kif aħna nistgħu niġġieldu dan il-fenomenu. Grazzi. Grazzi ħafna. Nerġa' ndur għalik viċi kummissarju għandek ħafna mistoqsijiet mill-parlamentari kemm Ewropej u dawk nazzjonali. Inħalli fidejk sabiex tara li jem trid tindirizza jekk joġbok żomm mal-ħin illi għandna sabiex mandu mhux iżżejjed tista' tirrispondi fit tmien minuti. Iva, il-kollega mill-grupp tal livello li sejtukom ħafna iktar dettalji fil-penil li ġej. L-ewwel se nirrispondi mistoqsijiet li ġew indirizzati lili u mbagħad jekk jibqa' lil ħin indur fuq kwistjonijiet oħra dwar il-Brexit. Il-istqarrija ta' introduzzjoni tiegħi indikat illi ir-riżultat tal- referendum jiftaħ id-dibattitu dwar rebates. Għandu effett fuq it-tul ukoll. koll imma tajjeb li nistaqsu xħajġu mit-totalità tal-budget meta u rridu ngħidu meta għaliex fil-futur se jkun hemm stat membru inqas. Jien nista' nitkellem fuq l-immedjat fis-sentejn u nofsi ġejjin. Se jkun hemm impatt emozjonali ħafna minna se jħossu sens ta' telfa. Però sakemm ir-Renju Unit jibqa' membru il-dmirijiet ratati mal-budget se jibqgħu hemmhekk xejġu wara jiddependi mill-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit u l-implikazzjonijiet fuq il-budget jekk nitkellem illum Eh, inkun biset nivvinta, mux nidħol dawn id-dettalji. Ovvjament se nħarsu lejn l-aspetti finanzjarji kollha tar relazzjonijiet tagħna u aħna diġà qegħdin inħarsu lejn dawn l-aspetti, però tafu illi ir-Renju Unit qed jissuġġerixxi ċertu tip ta' relazzjoni u sa kemm inkunu nafu eżatt xiridu ma nistgħux nipproġettaw il-futur. Jiena personalment Oġobni li l-ewwel arja tal-budget tar-Renju Unit kien budget jiddependi għanzi fuq fondi sal-2020. Fir-Renju jafu li dawn huma programmi importanti u ta' beneficju. Nixtieq niddiskuti dwar dan qabel il-vot imma qegħdin f'dis sitwazzjoni. Oġobni ħafna l-punt dwar kif inħares lejn il-tħul bazat fuq taxxa għanna taxxa fuq ix-xogħol u hemm xi pajjiżi li għandhom problemi demografiċi għaliex nies qed imorru lejn pajjiżi oħra u jikkontribwixxu għat-taxxa f'dawn il-pajjiżi l-oħra. L-ormanizzazzjoni tat-taxxa hija diskussjoni li għandna bżonn u jiena ngħid li rridu nibdlu s-sistema tat taxxa tagħna mhux biss minħabba l-aspett tad-demografija għalhekk noħolqu sistema li tappoġġa l-investimenti fil-ekonomija tal-Unjoni Ewropea tindirizza l-isfidi kbar li qed niffaċċjaw f'termini ta' kompetizzjoni jiena ambientalista imħarġa għalek jiena naqbel ma tassazzjoni fuq il-karbonju, tassazzjoni fuq karozzi. U dan wasalni biex najt illi għanna r-wol fl-armonizzazzjoni tat taxxa, pero r-wol ta' huwa limitata lek nkunu dejjem attenti kif nitlu f'dawn it-tip ta' diskussjonijiet. Jiena personalment naħseb illi għad diskussjoni tagħna fuq ir-riżorsi propji u importanti li nara kif nistgħu nevolvu l-bażi tat-taxxa tagħna għax dan it-dħul tagħna jasal mod iktar faċli jekk hija taxxa ġdida xaħat semma taxxi tal-kompaniji jew taxxa tal-karbonju taxxi fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. Nasal bekk għal punt li mish. Għandi impressjoni nasal t-kemmu dwar risorsi propji. Naħsbu li se jkollna tħuli kbar għal budget Ewropew. Le, Dan mhux parti mill-mandat tal-grupp tagħna. Aħna irridu sostitut. Jekk ikollna mandat ġdid għall-Ewropa, pereżempju fid-difiża fil-kontroll tal-frontieri, li għandu bżonn inqas biża ta' budget fuq level nazzjonali li jmorru mbagħad fuq livell Ewropew irridu ħarsu lejn din l-istruttura. Din għandha tkun priorità. Għanet nifinanzjaw il-budget tagħna billi noħolqu aġenzija għal kontroll tal-frontieri. Però dan huwa dibattitu importanti fl-Ewropa jekk il-sigurtà tal-frontieri u xaħjar tiġi kontrollata fuq livell tal-Unjoni Ewropea jew kull pajjiż jindirizza waħdu bil-limitazzjonijiet tiegħu. Naddi għal punt li l-predeċessur tiegħi għamel jiena nammetti li fl-2011 is-sur Lewandowski mexa mill-ġenna tal-budget għall-infern tal-budget l-affarijiet inbidlu. Hemm ħafna idejat ħażina dwar dak li hu l-budget Ewropew illum. Qabel l-2010 kellna aktar flus li stajna nofqu u finanzjajna anki proġetti stupidi għaliex ridna noħorġu l-flus. Però ma is-sitwazzjoni bidlet aħna nistudjaw bir-reqqa l-ispiża tagħna rridu nuru illi għetna nofqu l-flus fil-affarijiet it-tajba. Għanna inkomplu naqsu ir-rata ta' żball din mhix xi ħaġa magħrufa ħafna. Però aħna wkoll nirranġaw l-iżbal b'mod effettiv ħafna u jekk inti tikkalkula il- l-iżbal fl-aħħar tal-programm ir-rata ta' żball li jibqa' huwa ta' madwar 2% jew anki inqas. Għanna budget tajjeb irridu biss niżguraw illi nifinanzjaw b'mod tajjeb u nofquh bi kwalità tajba. Tkellim ta' 30 sekond aktar imma grazzi ħafna. Messaċ importanti li għaddejt, grazzi ħafna tal interventije grazzi l kulħadd tal-li ipparteċipajtu b'mod daqshekk entużjast għal din is-sessjoni u issa ngħaddi b'mod immedjat għat-tielet panel palma tafu mux ser nifqu għal pawza hemm tew kafe għal dawk li jixtiequ hemm barra. Però sadattant jiena nistieden l-erba membri tal-panel tas-sessjoni li jmiss sabiex jingħaqdu miegħi. Grazzi. So we are, we are moving to the uh, third. Sernaddu issa attiret u l-aħħar panel ta' din il-konferenza. Dan il-panel b'moġġur se jkun qed jindirizza l-kwistjoni ta' koerenza aħjar bejn il-budgets nazzjonali u dak Ewropew Is-sur Lewandowski fakkarna l-darboħra il-żajr il żajr tal budget Ewropew, 2% tal-ispiża pubblika tmur għal budget Ewropew. anzi tmur għall-Amministrazzjoni Ewropea. Dak ifisser li 98% imorru lura għall-Istati Membri ta' ifisser illi koerenza bejn il-budget nazzjonali u Ewropew huwa essenzjali ma naħsibx li hemm l-ebda settur ta' politika fejn jew il-budget Ewropew fejn il-budget Ewropew jaħdem waħdu dejjem rwol għal budget Ewropew fil-politika tal-Unjoni Ewropea, però dejjem jinaqat naqdu miegħu il-budgets fuq livell nazzjonali. Kif nistgħu naħdmu aħjar? Din hija tema tat-tielet panel għanna żewġ membri tal-panel minn parlamenti nazzjonali u tnejn oħra mill-grupp tal-livelloli l-ewwel kallima hija s-Sinjura Sigane, il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet għall-Unjoni Ewropea fil-Parlament Latvjan li ilu fl-Unjoni Ewropea anzi ira f'dan il-xol mill-2010 unbat għanna li sur Trajskowski, il-Viċi President tal-Komitat tal-Affarijiet tal-Unjoni Ewropeja li ilu membru tal-Parlament Nazzjonali mill-2015 qabel kien membru tal-Parlament Ewropew kien ukoll Ministru f'pajjiżu. It-tielet kellim Is-Sur Clemens First, membru tal-grupp tal-livell loli, professur magħruf fl-Università ta' Munich u sa minn April ta' din is-sena huwa wkoll President tal-Istitut IFO. Issa l-aħar kellem Alan Lamassur, membru u koll tal-grupp tal Livelloli, membru tal-Parlament Ewropew, għandu esperjenza twila f'dan is-settur huwa kien ukoll president tal-Kumitat tal-Budget tal-Parlament Ewropew kien Ministru fi Franza u kien responsabbli mill-kwistjonijiet ta' budget għal lil dawn il-membri kollha u mingħajr ma naħli iktar żmien nagħdi kelma lis-Sur Sigane. Grazzi, Sur President, grazzi kulħadd ta' din id-diskussjoni interessanti jiena personalment naħseb li din id-diskussjoni bejn il-Parlament il-Parlamenti Nazzjonali u dak Ewropew u il-grupp ta' livell li utli ħafna. Jiena sernat il-perspettiva tal-Parlament Nazzjonali dwar ħafna kwistjonijiet li semmew hawnhekk l-ewwel net. Xi wħud minnkom tkellmu dwar in-neċessità li jkollna fiduċja u kredibilità fil-budget Ewropew għaliex qabel ma nkunu nistgħu niddiskutu l-fatt li hemm bżonn ta' iktar tħul jew riżorsi ġenerati fl-Unjoni Ewropea stess, il-parlamenti nazzjonali għandhom l-għol importanti xilabu. labu kienu l-parlamenti nazzjonali illi kienu kontra l-ideja ta' uffiċċju ta' prosekutur fuq livell Ewropew. Dan huwa miktub fit-trattat u dan kellu jindirizza kwistjonijiet ta' frodi ta' budget tal-Unjoni Ewropea, però l-parlamenti ma kellhomx irrida li jappoġġaw din l-inizjattiva. Aħna ħsibna li dan qed jieħu ħafna mill-poteri nazzjonali tagħna fi kwistjonijiet tal fulsar tal-liġi kien hemm ħafna okkażjonijiet fejn il-kwistjoni tal-prosekuturi nazzjonali ma kienux kapaċi illi jindirizzaw frodi li saru fuq livell ta' Unjoni Ewropea għaliex ma jafux kif indirizzawhom. Però ma stajniex nimxu l-qoddim jiena oġobni dak li għallet is-sur Gorgiva li hemm frodi ammont ta' frodi żgħar ħafna fuq livell ta' budget Unjoni Ewropea. Però hemm xi każi u ċ-ċittadini jafu b'dawn il-każi. Għalek ta' jiblim xuq ġib din l-inizjattiva. It-tieni punt war il-politika tal-koezjoni. Ħafna minna tkellmu dwar il-politika tal-koezjoni illi ila fissef l-Unjoni Ewropea u aħna nafu li hemm grupp Friends of Cohesion illi jridu jappoġġaw din il-politika u l-kontributuri xi wħud jaħsbu illi dawn il-Friends of Cohesion ma jridux iċċedu din il-politika. Palma qed il-bira fil kumenti tiegħi din il-politika ta' kożjoni kienet importanti ħafna mhux biss għal pajjiżi li jaqblu maħam ma l-Unjoni Ewropea kollha. Is-Sinjura Gorgiva llum tkellmet dwar il-fatt li l-politika ta' koeżjoni hija importanti ħafna sabiex nizguraw li issu uniku jaħdem mod tajjeb. Il-kollega l-lum tkellem dwar il-fatt illi ħafna nies użaw l-opportunità ta' moviment tax-xogħol u telqu l-pajjiż sabiex jaħdmu f'pajjiżi ieħor tal-Unjoni Ewropea. Li kieku ma kienx hemm politika ta' koeżjoni, speċjalment fil-pajjiżi li ldaqtu mal-Unjoni Ewropea fl-2004, naħseb il-problema fil-pajjiżi ta' periferija kienet tkun ikbar irridu għadot ta' modernizzazzjoni bħalma ġiġa semma xaħat il-fat l-investimenti Ewropej fl-ekonomiji u l-iżviluppi tagħna huwa kontrollat b'ħafna iktar skrutinju meta mqabbel mal-budget Ewropew, ippermetta l dawn il-pajjiżi li jimmodernizzaw ruhom qed jagħmlu investimenti fl-infrastruttura u jafu kif iqisu dawn l-investimenti u jippjanawhom b'mod tajjeb. L-investimenti għamlu l-politiki aħjar aktar sostenibli. Meta nitkellmu dwar il-politika ta' koezjoni, nitkellmu wkoll dwar kwistjonijiet li semmit is-Sinjura Gorgiva. Sa ċertu punt din nar jekk ħarsu lejn il-pajjiżi ħbib tal-koezjoni, naraw li l-fondi strutturali mhumiex kapaċi li jikkompetu fil-iskemi orizzontali finanzjari tal-Unjoni Ewropea u strumenti finanzjari għaliex dejjem u jirċivu fondi mill-Unjoni Ewropea. Irridu nindirizzaw dal-punt u rridu morru li li minn din il-kultura ta' dipendenza. Irridu nizguraw l-envelope payment Meta nasbu fil-Friends of Cohesion dejjem nasbu illi hemm nies li dawn huma nies li jiddefendu l-parti tagħhom tal-Baġit Ewropew. Però rridu nasbu kif il il-pajjiż jista' jimxi il-qudiem wara li jkun laħaq ċertu livell. U importanti f'dan il-punt, palma għal il-Sinjor Gorgiva, illi dawn il-pajizi jibqaw jirċievu il-fondi mill-Unjoni Ewropeja illi f'xi okkażjonijiet il-50% tal-iżvilupp tal-infiq tal-iżvilupp tagħhom. Jiena kont anzi jiena ħerqana li nkopli nipparteċipa f'din diskussjoni. Grazzi ħafna tal-intervent interessanti tijak il-kellim li mis u għassur Traskowski. E, ġurnata tajba li kullħat xikultant ikolli ta' sentiment ta' deja vu jien kont qed naħdem fil-Ministeru għall-Integrazzjoni fil-Polonja fid-disajnijent u konna qed naraw x'qed jiġri fil-budget bejn l-2000 u l-2006. Ħdimna wkoll fuq il-budget 2007-2013 u bat tkellimna dwar rizorsi propji flimkien massur la massur xiet minn snin ilu għall ewwel darba u dan id-dibattitu għadu għaddej, però naħseb illi imxejna l qoddem għal kem għandi da sentiment ta' deġa fu naħseb illi tallimna xi lezzjonijiet. U dan jippermettilna nkunu ottimisti. Irridu nindunaw xinu ma l-priorità l ewwel ned, dan huwa importanti ħafna, dawn huma ibbażati fuq il-prinċipji bażi tal-integrazzjoni Ewropea, solidarjetà mux karità, però l-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea, l-blok tal-identità tagħna ma rridux ninsew dawn, iżda fl-istess ħin niprovaw nippruvaw insibu prioritajiet ġodda li joħorġu mill-isfidi li għandna qudiemna, irridu nagħmlu it-tnejn daqqa jekk irridu jekk nifukaw fuq ħaġa waħda biss mhux se nilqu konsens fuq ir-riforma. Il-koll nafu li l-Unjoni Ewropea qiegħda fi stadju fraġil ħafna bħalissa u kulħadd irid ikun jaf fejn se jirin il-flus. Meta nkun ikollna problemi bil-leġittimità pal manna issa fl-Unjoni Ewropea huwa għaliex il-sentiment ta' komunità qed jiġi minat qed nitkellmu dwar trasferimenti imma jekk m'hemmx komunità għalfejn tagħmel dawn it-trasferimenti jekk m'hemmx destin komuni. U dan kollu qed jiġi minat mis sentiment populist. Hemm bżonn ta' fiduċja ftejmet pal dawn bejn il-parlamenti dawk nazzjonali u dak Ewropew huwa importanti kruċjali rridu nsibu sinerġija xin kalla ma nistgħux nimxu qudiem. Ikollna fuq il l-budget Ewropew għandna bżonnu għaliex għandna bżonn ta' finanzjament sejjed speċjalment fi żminijiet ta' austerità meta l-budget se tinqsu għax għandna bżonn investiment kullimkien fl-Ewropa jekk irridu nikbru il-budget Ewropew bla dubju huwa kruċjali. Nitkellmu dwar valur addizzjonali, valur miżjud. Però rridu nifmu xi fisser dan it-terminu. Kulħadd fil kamra jista' jkollu fema differenti, però rridu naslu għal konsens bħalma qed fil-bidu iva għandi sentiment ta' deja vu. Però aħna tal-limna. E eja ħarsu lejn il-budget tal-Unjoni Ewropea hemm valur miżjud hawnhekk. U innovattiv jekk tmur fil-Polonja u titkellem ma' nies illi qed jippreparaw sabiex jonfqu l-flus mill-budget iġdid jafu li jridu jadmu b'mod differenti, jridu jagħtu l-valur miżjud, jridu jkunu innovattivi, jafu li r-riżultat irid ikun ġust sabiex ikabbar l-ekonomija mhux bħalma konna qabel. Għalkemm qabel il-flus ma kienux moħlija. Kien hemm punti fejn l-investimenti setgħu jsiru aħjar, però il-flus ma ma nħlewx. Investimenti kollha huma pożittivi. Jekk timxi li minn Krakow tmur fil-bliet iżar fil-Polonja tara kemm sar żvilupp grazzi għal fondi Ewropej kemm sar kem kien hemm tħul ta' flus aktar meħabba l-flus tal-Unjoni Ewropeja. Però ejja naraw il-paniku li hemm bħalissa f'xi reġjonijiet tar-Renju Unit. Għalulhom illi m'għandhom bżonn il-flus tal-Unjoni Ewropea għax il-Gvern ċentrali sejtijom iktar imma jidher illi mhux l-istess il-Kornovalja mhux se tirċievi daqshekk flus daqskemm qed tirċievi mill-Renju Unit. Is-sinerġija bejn il-gvernijiet nazzjonali bejn il-budgets il nazzjonali u dak Ewropew huma huma importanti ħafna, hemm bżonn ta' aktar sinerġiji. Fl-istess ħin m'hemm bżonn li jkun hemm trasferiment ta' kompetenza Dak li għanna bżon namlu u dan huwa kruċjali huwa li ikonna priorità fl-azzjonijiet ta' ta' sinkronija irridu inweqqew l-ostakli bejn il-budget nazzjonali u dak Ewropew. U għanna opportunitajiet sabiex namlu dan xi kultant ikollu sentiment meta titkellem ma' kollegi f'parlamenti nazzjonali oħra li dan huwa proċess il-bot, il-idej ek Le, trid tindirizza sabiex noħolqu sinerġi għaliex b'dan biss nistgħu naslu għal benefiċi nużaw il-flus aħjar u ma jkunx hemm nafqa irdupjata. Dan kollu mhux biżejjed nitkellmu dwar il-benchmarking, informazzjoni eh, komparabbli però irridu approċ koordinat, speċjalment fil-programmazzjoni multianwali. Għanna xi eżempju ta' leġislazzjoni Ewropea, l-eżempju il fond font ta' investiment. Għawek għanna sinerġiji, sibna l-prioritajiet u għek irridu namlu. Laqat pal dawn huma importanti ħafni għaliex il parlamentari nazzjonali jitkellmu ma' dawk Ewropej u nitkellmu mhux biss dwar is-sinerġija ma nagħmluhom realtà. Grazzi ħafna, grazzi tal-li kont konkret dwar it-tip ta' sinerġiju u koerenza illi jeżistu u li għandhom jittejbu il-kellim li nies is-sur Faust. Morning. Um, Grazzi ħafna l tajba. Jista' jkun li l-budget huwa żgħir, jista' jkun li le diffiċli tqablu ma' budget ta' federazzjonijiet. Nejxu fi żminijiet fejn il-gvernijiet qed taħt pressjoni budgetarja u dan ifisser li nfiq fuq il-livell governattiv li tiġi ġustifikat nistgħu nittolleraw lebta. hela. Jekk nagħmlu dan nistgħu naraw infiq fuq il koezjoni, riċerka, l-mobilità tal-individwi, dawn huma l-koll politika li fihom valur Ewropew, il-politika li nsemmu meta nsemmu l-politika li jġibu valur miżjut, politika li ma jistgħux isiru fuq livell ta' stati membri, zda naraw anki ħafna ħafna nfiq, ħafna nfiq illi ma jwassara l-ebda valur mizjut. 40% tal-budget imur għal-settur agrikolu. Um, oqsma fejn ma jwassalx għal valur miżjud. Ħnati eżempji f'pajjiżi l-fondi Ewropej. L-innovazzjoni ta' tankiet tal-ilma fil-istat ta' Brandenburg dan jiġġenera zero valur miżjud għaliex dan Brandenburg jista' jagħmlu waħdu. Il-fondi tal-Unjoni Ewropea dawn il-brown sites, il-siti industrijali għal konverżjoni f'siti industrijali moderni fil-Bavarja. Il-Bavarja huwa stat għani jista' jagħmel dan waħdu u ma hemm l-ebda valur miżjut Ewropew għal stant għal l-Unjoni Ewropea tagħmel dan. Kulħadd qiegħed il-flus fil-karus u kulħadd jista' jieħu mill-karus. Kulħadd jipprova jieħu il-flus, kulħadd jipprova jieħu kemm jista' jekk inti ministru illi għandek għażla bejn proġett li jġib valur miżjud fl-istati membri kollha, valur miżjud maqsum jew inkella valur jew inkella proġett b'zero fil-mija valur mizjut, iżda illi jgħat jisir f'pajjiżek. Dak ħati preferieħ. Ila lix ftit ħajjieħu kull stat membru minn proġett maqsum, mentri ħajjieħu ferm iżjed l-istat li l-proġett isir kollu fiħdanu. aħna maħniex qegħdin organizzaw ruħna tajjeb bizzejiet. U biex namlu dan ma nistgħux nitru mill-lat ta' tħul. Kieku il-karus kien differenti, kieku mhux kontribuzzjoni tal ġennaj za xi tip ta' stazzjoni fuq sorsi ta' tħul oħra, xorta l-karus serjentela, u l-istati membri ħajkunu qegħdin jaraw il-karus u jippruvaw jieħdu flusom lura xorta waħda l-istati li jinbidel il-proċess budġetarju. Il-mistoqsija tiegħi hija mistoqsija li resta lil kulħadd, speċjalment il-membri parlamentari minn parlamenti nazzjonali. Irridu l-karus nimlewħam. Iżda meta niddeċidu fuq l-istruttura tal infi għandna bżonn ta' proċess differenti. Ma nistawx ikollna sitwazzjoni fejn istati membri jippruvaw iġibu flushom lura, irridu nafdaw lil dawk li m'għandhomx interess li jihdu flusom lura, irridu nafdaw il-flus fidejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għall-infiq fl-interess tan l-koll. Dan jista' jkun il-Parlament Jista' jkollna budget Ewropew iżgħar iżdaħjar b'infiegħ fuq kwistjonijiet Ewropej infiża s-sigurtà interna, migrazzjoni, koeżjoni u mhux infiq għal parks industriali uh, u tankijiet tal-ilma fil-żoni l-Iżjetanja tal-Unjoni Ewropea. Thank you, uh, thank you uh, very much. Grazie ħafna. Talja jisemmej dan il-punt fl uh, f'opinjoni kruċjali. Sur la Massor. Merci, monsieur. Grazie, President. Jina nishtiq insit xaħġa ħaġa ma' dak li għadhom kif qalu il kellima ta' qabli. Fostom Clemens First, jiena mhux se nirribatti għal dak li nitqal fuq eh, eh, deputat Franċis u eh, il-kritika li saret għal pak. ħaġa tal-iskantament hemm dimensjoni fundamentali ta' dan is-suġġett illi ħadd ma semmih la fil-Kummissjoni, la fil-Parlament Ewropew, laqas fil-Parlamenti Nazzjonali. Issa, kif il-fatt illi wieħed jonfoq euro fi Brussell se jippermetti mhux biss iżid il-taxxa fuq dawk illi iħallsu t-taxxi imma inaqsuwa. Jekk aħna napplikaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà f'dak kollu li għandu xaqsam mal-finanzi u l-budget dan ifisser li aħna fuq livell Ewropew se nindirizzaw biss dawk il-problemi li nistgħu nindirizzaw b'mod aktar effiċjenti u binqas flus milli kieku jsir fuq livell nazzjonali għalek euro illi aħna nofqu fuq livell Ewropew nistaw jġarna nifrankaw ħamsa 20-28 stat membru eh, eh, euro fl-istati membri tagħna u dan huwa punt li vera rrid nisħaq fuqu. Għaliex aħna diġà minn issa it għal livell komunitarju ċerti responsabiltajiet politiċi u amministrativi. Aħna ħlaqna iktar minn 24 aġenzija amministrattiva eh, Ewropea. Issa mill-moment li Miflok ma jkonna 27 Aġenzija Nazzjonali tas Sigurtà tal-Ferroviji għandna aġenzija waħda. Jekk aħna immexxu l-affarijiet sew, żgur li nistgħu nifrankaw ħafna flus fl-Istati Membri. U bl-istess mod, meta aħna ħlaqna is-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna, Servizz Diplomatiku Ewropew. Di kella tkun okkażjoni sabiex aħna nifrankaw il-flus fl-Istati Membri mhux hekk ġara kullimkien u żgur mhux pajjiżi, imma meta aħna ħlaqna dan is-servizz li jaħdmu fih 3000 jew 4000 ruħ, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' dak iż-żmien qal aħna maħniex se naqsu l-ħaddiema tagħna fi Franza naqqas persuna waħda meta tonqos. Dan huwa propju eżempju ta' kif aħna m'għandniex eh, naħdmu aħna qegħdin noħolqu din il-Gwardja tal-Frontieri Ewropea. Issa nerġgħu nistaqsu se nkomplu nżidu aktar pagi mal-kont tal-28 Gwardja tal-Frontieri Nazzjonali jew inkella ftit ftit fuq medda ta' żmien medja u twila nistgħu inqisu illi dan il-korp din il-gwardja se ssir waħda Ewropea u hekk ma mhux se noqogħdu nagħmlu xogħol doppju fuq livell nazzjonali, jiġifieri nibdew nifrankaw il-flus ukoll u natu daqqatik l-Europol u l-Eurojust. U dina hija xi ħaġa importanti ħafna għaliex jekk aħna rridu noħolqu riżorsi ġodda għall budget Ewropew, dak il-li qed jgħidulna, dak li qed joġġezzjonaw dwaru il-Parlamenti Nazzjonali, il-Midja u ċittadini jgħidu li għalfejn noqogħdu noħolqu iktar eh, taxxi biex nifinanzjaw xiex. Brussell dejjem trid il-flus u dejjem aħna nħallsu jew l-individwi, n-nies jew nkella l-kumpaniji. Aħna irridu nurruhom il-provi li kull darba li tiġi trasferita kompetenza irridu nitrasferixxu il-mezzi biex dak isir u Ovvjament, dana jfisser illi il-kontributi ta' taxxa Ewropew Ewropej se jħallsu inqas taxxi, inqas flus. Jiena niproponi illi aħna noħolqu network li permezz tal-rati tal-Awdituri Nazzjonali u Orti tal-Awdituri Ewropea u eh, anke permezz tal-interventi tal-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew sabiex niżguraw illi niksbu dawn ir-riżultati l-oġġezzjonijiet illi aħna se niltaqgħu magħhom mhumiex se jkunu oġġezzjonijiet politiċi aħna ġejna eletti u l-interess politiku tagħna, l-interessi taċ ċittadini tagħna huwa li jkollhom servizz aħjar bi prezz iktar baxx l-oġġezzjonijiet se jkunu qawwijien imma se jiġu mill-amministrazzjonijiet nazzjonali u dawk li jirrappreżentawhom. Fi Franza u f'pajjiżi oħrajn l-Unjoni Ewropea għandha il-fama illi tiswa ħafna flus. Aħna rajna illi dan mhux veru u jgħidulna wkoll li aħna burokratiċi ħafna huwa veru li fi Franza hemm ħafna burokrazija imma hemm 50,000 persuna li jaħdmu fi Brussell illi m'għandhom ebda seta li jieħdu deċiżjonijiet u jipproponu imma huma ma jistgħux jieħdu deċiżjonijiet u fi Franza hemm 5 miljuni illi eh, jieħdu eh, deċiżjonijiet mod delegat għalhekk aħna rridu eh, nikkonċentraw fuq il-qalba tas suġġett tagħna imma jiġifieri kif l-Ewropa għandha tippermettilna mhux il-nofqu iktar imma li naqsu l-ispejjeż għal kontribwenti tat-taxxa billi nofqu il-flus tagħhom aħjar. Fuq dan irridu nirriflettu. Grazzi. Merci, euh, merci beaucoup. Grazzi ħafna sur la Massur, grazzi tal-li fakkartna eh, fċerti prinċipji budgetari essenzjali, imma anki tal-li sħaqt fuq din l-ideja illi nishtiqu illi nimxu fuq, ma mux faċli illi wieħed jagħmel dan, illi ikonna koordinazzjoni aħjar u aktar koerenza bejn il-budget, il-budgets nazzjonali u il-budget Ewropew. Let me now open the floor. Permettu li niftaħ issa il-mikrofonu għal mistoqsijiet u kommenti. L-ewwel persuna fuq il-lista Peter Grant mir-Renju Unit. Mr. Grant. Sir Grant. Uh, thank you very much, sir. Can I begin by explaining that although my badge says United Kingdom, I do not represent... Iva. Jiena ma nirrepreżentawx il-dawk kelli fir-Renju Unit li xtaq jitilqu. Intom imħazbin tajdu dwar l-impatt tar-Renju Unit u l-ħruġ tiegħu aħseb wara aħna Intom forsi tifmu eżattament dan xi jfisser il-Gvern tar-Renju Unit ma jaf xejn dwar dan. l għu kħadżu li nafu li musta nibqgħu fil-Unjoni Ewropea. Jiena il-mandat tiegħi ġej minn parti tar-Renju Unit illi votat 62% favur li nibqgħu smajna dwar xi ħut mill-fatturi illi waslu għal dik id-deċiżjoni katastrofika rajna għal dawn l-aħħar 10 snin falliment fir-Renju Unit li partiti politiċi juru il-valur ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea. Bħala accountant jiena suppost naf il-nefqa ta' kollox. Iżda ma nifhem il-valur ta' xejn. Ma nafux il-valur tal- l-Unjoni Ewropea għal kull wieħed miċ-ċittadini tagħna nafu biss kemm qed nonfqu għas-ħobija tagħna. Il-biraħ stess il-Prim Ministru ma kienx kapaċi tgħidilna jekk is-suq uniku u xi ħaġa tajba li nkunu fiha jew le għalina fl-Skozja huwa importantissimu u nibqaw nibqgħu parti minna. Wis uh, politiċi fir-Renju Unit li fissaw fl-immigrazzjoni iżda ma jarawx il-valur tal-ċittadini ta' ċittadini ta'kom li ġew jgħixu f'pajjiżi. U aħna nixtiequ li kien għalina intom id-dritt illi jibqaw fir-Renju Unit. Aħna ma nistawx nilqaw kemm irridu familji qed ifittxu għażil li xir-Renju Unit mhux ħallina nagħmlu dan minn dawk li qegħdin ifittxu ażil u jaqsmu l-Mediterran. Intqal ħafna dan l-aħħar dwar l-iżbal tal-argument tal-valur net u din kienet fissazzjoni oħra fil-suġġett u t-taħdidiet tal-sħubija tal-Renju Unit Mux ek taħdem il-bicċa rridu niftakru illi zbal ta' 2% fil-budget tal-Unjoni Ewropea u flus illi huma flejjeż kbar fl-aħħar mill ħar nisi għalu illi irridu jibqaw fl-Unjoni Ewropea, iġġalunix u tkeċċunix il-barra. The next, um, the next speaker is Madame P. Grazzi, il-Signora Pires mill-Parlament Portugiż. Bondi, obrigada. Uh, Lodba tajba u grazzi. L'Unione Europea u dan għad nieħ diġa fil-konferenza tal-biraħ illum edha tiffaċċa waħda mill-ikbar sfidi, il-kriżi tar refuġjati, il ġlieda kontra l-qatt fl-Unjoni Ewropea. Il-tweġibiet ma waslux, mhux biex fuq il-lat budgetarju, zdan kim il-lat politiku, il għaliex aħna għanna valuri importanti valuri huma neqsin ukoll fost il-pajjiżi li huma parti mill-proġett għandhom viżjoni kull ma jmur iżjed limitata meta mqabbla mal-pajjiżi periferiċi. Naddu issa għal qalba tal-kwistjoni il-perċezzjoni ta' ċittadini fil-bosta stati fir-rigward tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea u kif dan iġi trattat mill-lat tal-investimenti. Għal stant hemm deficit kbir ta' arfien minnaħa ta' ċittadini tal-kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea għal budget tal-Unjoni Ewropea. Dan minkejja li kien hemm bosta possibiltajiet fir-rigward ta' finanzjament, possibiltajiet ġodda uħut ċew diskuss l-bieraħ bħal tassa fuq il-diossidu tal-karbonju, diskussjoni għandha tiffoka wkoll fuq żewġ punti. L-ewwel net, irridu nistaqsu x'inhu l-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet u il- ħolqien u l-binja tal-budget din hija proċedura li mhix demokratika biżejjed l-informazzjoni qed tasal liċ-ċittadini hija kemm xejn imħawda u mistura. Iċ-ċittadini dan alla sant ma jistgħux jifmuh jridu niffukaw fuq l-element politiku tal-budget u hawnhekk huwa tassew tassew importanti li nisimgħu lill-Parlamenti Nazzjonali nisimgħu liċ-ċittadini Ewropej Jiena nsemmi hawnhekk tnaqqis budgetarju fir-riċerka xjentifika l-appoġġ għal l-impjegi fost iż-żgħażagħ u dan it-tant hemm spejjeż oħrajn li jiżdietu għal dastant kif jista' dan ikun paragonabbli ma' dak li għandu bżonn iċ-ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Għanna bżon għal dastan ta' iżet koerenza biex ikon din ir-rabta l parlamenti nazzjonali ma' ċittadini neħtieġu li jkun hemm kwota effettiva tal-pajjiżi. Ma jistax ikollok pajjiż li jkmanda iżjed mill-pajjiżi l-oħrajn, ma jistax ikun hemm impożizzjoni ta' pajjiż fuq l-oħrajn għaliex inkella Ikonna problema bl fi hemm żieda diġà tal-populiżmu f'bosta stati membri rridu naraw eżattament kif nistgħu nużaw dawn iż-żewġ possibiltajiet li x'qegħdin itolbu għal iżjed koerenza u xogħol konġunt iżda mbagħad ċerta pajjiżi natta. Thank you. Uh, Grazzi ħafna l sinjura Piresh il-kellem li il sur manka. Uh, Mill-Parlament Ewropew. Jekk pan prezzeda Chcel by som môjmu milému kolegovi z Dania odkázať, že aj v mojej politickej skupine sú všetci. Iva, grazie, Sur President, lil kollega Mirren Unit jena nixtieq ngħidlu illi fil-familja politika tijaj. il-membri kolla Ingliżi nixtaw ngħidu li qablu mal pozizjoni tijak. Is-Sur Cameron qal illi l-ewwel priorità għar Unit kienet illi il-Renjunit Unit iżommu sħiħ illi jevita firda fir-Renju Unit. It-farrik tal-Renju Unit. Hemm diżappunt kbir wara il riżultat tal-Brexit u l-biċċa kbira tal-nies f'pajjiżek sejrin ikunu favur li jibqgħu U stant dastant mussejrin naslu għall esklużjoni tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Irridu nżomm u d-dimajnejna illi il-budget għandu rata ta' zbal iżar minn ta' bosta stati membri u zbal miex neċessarjament frodi. Għaldastant, jekk għandek kumpanija żgħira li tirċievi appoġġ għal proġett ta' riċerka għamlu applikazzjoni għal dan il-finanzjament u din hija kumpanija il-limbat tinxtara minn kumpanija ikbar. Din il-kumpanija titħallas lura. Dik mhix frodi. Tul il-Presidenza zvediza tal-Unjoni Ewropea jiena kont responsabbli għal l-abbozzar tal-budget Dawn kienu żmien debina mingħajr wis problemi. Il-ħlasijiet ma kinux dastant problematiċi minħabba implementazzjoni tajba, issa qed isiru problema u neħtieġu kooperazzjoni aħjar mal-parlamenti u l-gvernijiet tal-istati membri sabiex inkunu ċerti u niżguraw li jkun hemm implementazzjoni xirqa u niżguraw ukoll illi l-Unjoni Ewropea tista' ikollha fondi u finanzjamenti xirqa għal-ħidma tagħha. Tkellimna dwar is-seda doppja tal-Parlament Ewropew smajna l istoria li rakkontatilna ħodu il-Kommissarju Erba euro kull sekonda għada t-swina din, iżda jekk li kieku kanna nsibu soluzzjoni komuni illi tkun ta' beneficju għall-Unjoni Ewropea kollha irridu niffukaw fuq politika utli għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea nistaw nifrankaw ħames mid-darba iżjed mill-li kieku nonfqu għal l-arranġament tas sede doppja. Dawn huma arranġamenti li jistaw iwaslu riżultati pozittivi ferm. Iva, għandek raġun il-punt bażiku hawnhekk mhux illi għandna bżonn ta' iżjed flus, iżda nistabilixxu rizorsi li huma xirqa li jilqu r-rekwiżiti ta' trasparenza u r-rabta ma' sistema ta' finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea ma' ċittadini. Din trid tkun trasparenti. Naħseb din hija l-ħidma li qegħdin nittrattaw hawnhekk u dan għandu jevita anke nuqqas ta' f'pajjiżna fil-Parlamenti Nazzjonali jiena naf il jaw min jixtieq l-sistema mingħajr mit-tifes għaliex hija ferm hija sistema komplikata li aħjar ma tipprovax iż-żarma u terġa' tibda tibnija rridu naħdmu mill-lat tal-infiq sabiex nerbu l-sfidi għadin nifacċaw Iva, professor rridu naraw ta' bidla fil-pak, xem fil zoni rurali, zoni għedin jifacċaw zmini diffiċli, jridun indirizzaw il-kwistjoni tal-monopoli għedin jizviluppaw fċerta katini ta' fornitura tal-ikel. li tħalli distributuri jaħdmu għal rasom. Hemm ċerta dipendenza hawnhekk anke fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea u diffiċli nifhmu eżatt kif għandna naġixxu nofs l-istati membri ma jistawx jieħdu azzjoni għal rashom bosta kieku irtiet qed ifallu mingħajr il-pakk. Adottajna it-tieni għafas finanzjarju multjanwali na negozjajt għalih u il-Ministeru jurin li ċerta proġetti għal perjodu ta' programmazzjoni preċedenti. Imbagħad rifjutajt irna appoġġaħ għaliex ma kienx sostenibbli nemmen tassew illi rridu naraw x'qegħdin nagħmlu bil-politika ta' koezjoni qegħdin ifissaw prioritajiet xierqa f'termini ta' tkabbir u impjek dan huwa approċċ ikkonċentrat ħafna u wala ħjar approċċ forsi jaf ikun aħjar illi norbtu iżjed fil-qriba ma dak il qegħdin nagħmlu f'termini ta' il ħuq ta' stabilizzazzjoni tal-euro li jkollok rekomendazzjonijiet pajjiż pajjiż ċerti pajjiżi jeħtieġu iżjed fl-infrastruttura u ħalek ninvestew biżejjed fl-infrastruttura u jeħtieġu jinvestu iżjed fl-edukazzjoni għandna bżonn ta' dibattitu dwar il-bżonnijiet tal-istati membri kux qegħdin jagħmlu pereżempju progress biżejjed dwar il-qas fost iż-żgħażagħ hemm biżejjed flus disponibbli jew il-kwistjoni ta' strutturi domestiċi illi mhumiex adattati tajjeb biżejjed għall-implementazzjoni tal-finanzjamenti u l-assorbiment tal-finanzjamenti. Jekk m'hemmx strutturi inutli titkellem dwar l-iżvilupp sostenibbli f'ċerta pajjiżi. l nagħmel xi kummenti nixtieq inżid xi kummenti. Per eżempju, it-tfassil ta' Aġenzija Ewropea dan ikollu impatt fuq l-istrutturi nazzjonali u Ewropej. Għanna żewġ aġenziji ta' riskju għall-ikel u l-farmaceutika dawn jaħdmu ħarir fil-fat juħorġu b'riċerka xjentifika mill-laqwa. Iżda taf tasal fil-punt fejn ikollok wisq għaddej u dan huwa periklu kbir. Il-ħarsien tal-frontieri esterni, sigurta interna u esterna ma nistgħux niddiskutuhom b'mod separat. Irridu naraw ukoll kif nużaw artikli 78 sa 80 ta' trattat sabiex niksbu iżjed solidarjetà fit-trattament tal-fenomenu tal-migrazzjoni din nitkellmu dwar reviżjoni tal-budget u fit meta jkun qed isir dan irridu nisqu li din hija sfida komuni u dawk li għandhom frontieri esterni itwal u dawk li huma l-iżjed mill-quta mill-kriżi tal-immigrazzjoni jeħtieġu jiksbu żjed solidarjetà u jiksbu żjed finanzjamenti mill-finanzjamenti Ewropej. Uh, Mrs. Grazzi Bogessur Ajella, inti tlabt għal mikrofonu fis-sessjoni preċedenti u ma kenix bizzejet ħin. Tixtieq tintervjeni sta Sinjura Jalla. Iva, grazzi, President. Iva, peress li issum l-luma eh, ma sur fuq il-panel u xi kollegi eh, jien għandi ftit mistoqsijiet imma qabel jiena xtaqt ukoll nirreaġixxi għal dak illi għal is-sur f'West fuq eh, kif jasbu xuħut minn l-esperti esperti tal-gvernijiet nazzjonali fuq dak li tajjeb ħażin fil-budget Ewropew u eh, eh, rajt illi eh, huma maqtuwajn mir-realtà għaliex iva qed jgħidu illi tista' jider li forsi huwa xi ħaġa tal-ġen imma naħseb illi grazzi għal dak li sħaqna fuq u fuq tip ta' kwalità tal-ilma jew per eżempju illi ninsistu fuq il-ħamrija li tkun kontaminata intom tafu il-Germania hija dik li qiegħda iżomm il-direttiva fuq l-art kontaminata. Umbat, eh, għandhom allura, eh, eh, għandu l-esperti għandhom iħedġu Eh, il-landa tagħhom biex jitxaqal u jagħmlu xi ħaġa. Issa, jider daw l-affarijiet forsi jistaw jiftħu għajnejn iċ-ċittadini u eh, jistaw eh, jihdu azzjoni fuq l-art li hija kontaminata li forsi l-Ġermanja tista' tagħmel xi ħaġa. U jiena wkoll naħseb li forsi hemm xi Eh, proġetti illi ftit ftit jistaw tejbu l-affarijiet għaċ ċittadini Issa ħna bħalissa għanna problema kbira li għanda xtaqsam mal-budget u li propju għanda xtaqsam ma eh, problemi li għanna ħna li per eżempju fil-pajis tijak għanna eh, għandkom eh, surplus illi huwa esagerat u li mux għettir per permezz tal-budget u permezz tal-investiment ma nistawx namlu tajjeb għalih inti esperta situazzjoni ekonomika f'pajjiżek kif taħseb illi eh, beħsibkom til-solvu eh, għad il-problema. Għalli peress illi aħna għanna deficit u għalix aħna u koll għanna dil problema għalix solvejna il-problemi il problemi tal banek essenzjalment u koll ġermanis aħna għeddin immutu ftit ftit għalix il-ġermania miex għetjirna xila eh, twaqqaf l-investiment publiku, privat, fis-salari, eccetera dan u dinja wahda eh, mill-problemi illi inti tistatejna insolvuwa. Eh, hemm bżonn li ninvestu għaliex hawnhekk id-Deutsche Bank jgħidulna illi għandhom bżonn 200 miljun euro. E, imma aħna e, iva tuwa għaliex il-Deutsche Bank forsi e, edha seton fuq dal-flus seton fuq għom ħaġa oħra aħna għalek għedin, aħna nmex il-ta' kollu li għandu xjaqsam mal il-sostenibilità da kollu li jolqot li ċittadini. Iva, intom forsi qabel ma ma tajdu ċerti affarijiet forsi għandkom taħsbu ftit iktar dak il qed tagħmlu et qed jeffettwa lilna l-koll. Issa l-sur la massur għandi mistoqsi oħra liħ. il-finanzjament tal-budget għalliex għal sejkonna pjan Juncker iħor eh, li irrit parzialment jikkapitalizza mill-ġdid il-Bank Ewropew ta' Investiment mingħajr ma eh, naraw li l-proġetti illi qed jiġu proposti ittejbu s-sitwazzjoni tal-pajjiżi illi qegħdin fl-ar ċirkostanzi. Mbagħad inna najdu illi se naqsu s sussidji għall l-industrija bionika tal-ajruplani tal-ferrovija, eccetera. Sussidji le self le ma nistawx naħdmu bil-da eh, eh, self ma mux mill-budget Ewropew. X'taħseb inti dwar dan? Thank you. Uh, Grazzi ħafna, Signora Ayala. Doing too bad on, uh, on time, actually. Um, so, if they were... Mela, jekk kienem membri parlamentari nazzjonali l-ewwel qabel kollox, iżda mhux biss Forsi nistaw nieħdu xi tnejn tlet mistoqsijiet oħra qabel nibdew nieħdu il-kummenti tal-panel. Sur Guerrieri. Yes, thanks very much. It been said by Grazzi ħafna il-panelist qalu illi din situazzjoni sitwazzjoni ta' deja vu Iġifiri, hemm diskussjoni bħal donna l-istess ta' snin imoddija. Huwa minnu, iżda mhux dejjem veru, is-sitwazzjoni tal-lum hija kompletament differenti mill-fażijiet tal-immoddi. Illa għaliex il-bidla nbidlet mod drammatiku fis-snin, tul snin u aħna bħala Ewropej qegħdin nifaċċaw sfidi enormi semmew il-sigurtà l-immigrazzjoni l-kriżi ekonomika għal stant tajb nirkonoxxu li issa din id-diskussjoni għandha b'xi mod tieħu dimensjoni differenti għaliex. Biex niffaċċaw dawn l-isfidi għandna bżonn ta' strumenti il-diplomazija, l-interventi militari, iżda għanna u kol bżon ta' appoċ finanzjarju għal-dastant biex nifacċaw dan il-problemi għanna bżon tal-għodot meħtieġa u bekk din id-diskussjoni din it-tip ta' konfrontazzjoni din il-proposta hija da' stant importanti. Il-semplifikazzjoni, il-risorsi, il-bidliet fil- Korretezza tal-infettana, nixtieq nafas fuq suġġeriment wieħed il-flejjes tal-Ewropa għandhom jintnef u fuq proġetti illi waslu valur ew mżjut Ewropew ċar għal dastant. Irridu l baġit Ewropew isir politika li jifmuha ċittadini. Il-kostruzzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-bidu kienet ibbażata fuq numru ta' prinċipji dawk tas sussidjarjetà u il-valur miżjut Ewropew ir-raġuni illi fil-fatt l-istati membri kienu marbuta ma' dawn l istan il-prinċipji, l kien hemm il-prinċipju ta' addizzjonalità illi il-fondi tal-Unjoni Ewropea huma ta' sostitutu mhux komplementarjetà għal dawk nazzjonali. Jiena nemmen illi huwa importanti illi nisqu fuq dan l-element permettur nikkonkludi billi ngħid illi qed ngħidu li rridu iżjed koeżjoni bejn il-budget Ewropew u dak nazzjonali. Kif nistgħu naħdmu aħjar u minn dan il-lat irridu nafsu li din it-tip ta' interazzjoni hija importanti. Ippermettuli ngħid ukoll illi l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom forsi għatu informazzjoni ta' kwalità aħjar li l-Komitati Parlamentari Nazzjonali illi forsi ma xed jirċivu bizzejiet l informazzjoni da sant jinsabu f'pożizzjoni dajfa u b'dan nara l-interventi għaj, grazzi. The next speaker is... Il-kellim li miss Sir Anderson mill-Parlament Svediż. Grazzi, President. Jena l-ewwel nett nixtieq ngħid li ħadgost nisma l sur la Massur jitkellem dwar eh, li xogħol tal-Unjoni Ewropea jsir iktar effettiv u razzjonali. Ħaġa oħra li hija importanti li rridu naħsbu fuqha wa ir-rwol preċiż li għandu jkollu l-budget għal xiex għandu jintuża jina naħseb illi nkunu qegħdin su jekk naħsbu illi il-budget irid isolvi l-problemi tal-Unjoni Ewropea l-affarijiet mhux hekk jiġru. Mhix biss kwistjoni ta' aktar trasparenza u budget akbar. Ħaġġorra li xtaqt ngħid huwa li mil pres fl-opinjoni tiegħi huwa importanti li kulħadd fl-Ewropa għandu igawdi u iktar ma jgawdu n-nies ekonomikament, iktar aħjar għal kulħadd u jiena ma naqbilx illi kull darba toqdu tħarsu lejn interessi nazzjonali. Jiena nittama illi din hija xi ħaġa li nistgħu narrawha minn perspettiva Ewropea li x'aħna dik irridu dak irridu narraw l-Ewropa m'għadix kompetittiva fix-xena globali u din hija problema li aħna rridu nindirizzawha miex kwestjoni li l-budget irid isolvi dik il-problema, dik il-problema se nsolvuha permezz ta' aktar tkabbir, aktar investiment li aħna niddefendu il-libertajiet il-ħarsu su wahdini, nappoġġaw il-kommerċ ħieles u eh, nġildu kontra tendenzi protezzjonisti li qegħdin jimftu fl-Ewropa. Dawn huma l-affarijiet li huma importanti li għandna niddiskutuhom u dawn il-problemi mhux se nsolvuhom sempliċement jekk ikonna budget akbar. Grazzi Sur Anderson, Sur Rubik. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Jena Et nieħu gost li għal darbohra illum qed ikonna din il-laqa bejn il-Parlament Ewropew u mal-Parlamenti Nazzjonali. Dawn l-esperti kollha li ġew ikellmuna hawnhekk illum. Naħseb illi rridu niżguraw illi nikkomunikaw aħjar fuq livell Ewropew ma' il-livell nazzjonali U għalhekk irridu naraw kif nistgħu noħolqu netwerk saħjar permezz tal-netwerk soċjali. Aħna fil-Parlament Ewropew għandna il-Servizz tal-Riċerka Ewropew fejn għandna esperti illi jagħmlu riċerka u studji għalina u jispjegawna dossiers differenti qabel ma jgħaddu għal plenarja u naħseb illi għall membri tal-Parlamenti Nazzjonali u koll tkun ħaġa tajba illi x-xogħol illi jsir minn hawnhekk mill-ċentru tar-riċerka tal-Parlament jintbat lilhom ukoll ix-xogħol b'mod partikolari li jsir fuq il-budget għanna app illi nistaw noffru l-om għalija u hemm ħafna formazzjoni eh, dwar ħafna oqsma politika ta' politika Ewropea, studji, eh, spiegazzjonijiet osra ta' paġna jew litwal itwal huma ta' xi erba' faċċati biss, waħda fuq l-iskandlu tal-ispjonaġġ tal tal-NSA, eċċetera. Naħseb tkun ħaġa tajba kieku dik l-informazzjoni naqsmuha u tkun eh, ideja tajba u koll li konna xi app xjentifika eh, sabiex il-servizzi tal-parlamenti nazjonali u s-servizz tal-parlament Ewropew eh, ma jkollhomx iktar ostakoli bejnietom u jkunu jistgħu jikkomunikaw aħjar bejnietom. hemm bżonn ta' aktar kanali għal l-iskambju ta' informazzjoni x'waħda mill-problemi li għandna huwa nuqqas ta' informazzjoni illi tasal lil dawk li huma interessati li jirċevuha. Grazzi. Il-kellim li jmiss baqa żewġ kellima oħra fuq il-lista tiegħi, il-kellim li jmiss huwa s-Sur Berger mill-Parlament mil Svediż. Grazzi ħafna, President. Naħseb illi dawk fosna illi eh, ħossu illi għanna jkonna budget iċken, naħseb illi wasal moment li najdu xaħġa. Aħna ekkan għanna naraw l-affarijiet fl-Europa, għamnek tkellimna dwar il-politika ta' koezjoni fil-pajizi ta' koezjoni, ma dini għanaqra ta' kontradizzjoni Imma l-iktar ħaġa importanti b'dawn il-fondi ta' koezjoni hija li bħal fil-każ ta' fondi oħrajn dawn iridu jintużaw biex ikun hemm aktar tkabbir u biex niżguraw illi l-ġejjien ikun aħjar mill-preżent. F'pajjiżi żgur e, nista' ngħidilkom dan illi jekk hemm xi ħaġa li ċ-ċittadini jirreaġixxu għaliha hija il-flus mill-Unjoni Ewropea wieħed jista' jkollu proġett tajjeb imma mhux dejjem ikun il-każ u eh, minħabba fekk ikun hemm ħafna kritika. U meta il-fondi tal-Unjoni jintefqu fuq proġetti bla bżonn jew mhux proġetti eċċellenti, in-nies igergru. In-nies eh, ċittadini laqas jafu l-budget ta' pajjiżhom stess kif jinħadem u kif jintnefa' aħseb wara il-budget Ewropew. U għalek għanna x'namlu hemm bżonn illi aħna nifokaw fuq l-anijiet illi huma l-iktar wiesa sabiex inwaslu aktar tkabbir l-aktar l-ola livell ta' tkabbir għal livell għall ewropa kollha kemmi. Għaliex hekk ma jirnexxinix se jkollna problemi namlu x'namlu. U jiena naqbel ukoll ma dak li qalu il-membri tal-panel tal-għodu illi jista' jkun hemm ħafna xogħol li jsir eh, doppju eh, fl-Europa aġenziji li għamlu l-istess xogħol, aġenziji nazzjonali illi jidduplikaw ix-xogħol ta' xulxin. Imma dana ma jfissirx illi aħna m'għandniex ikonna budget limitat fuq livell Ewropew. Dan huwa importanti kemm fuq livell Ewropew u anke fuq livell nazzjonali Dina hija xi ħaġa li rridu niddiskutuha u r-riżultati rridu jkunu aktar tangibbli. L-aħħar kellim is-Sur Gaja mill-Parlament Ewropew li huwa rapporter għal budget tal-2017. Sur Gaja. Grazzi. Jiena ma konċ se nitkellem oriġinarjament, imma naħseb li il- rappresentanti tal-gvern ġermaniż kienu jkunu dizappuntati kieku ma ċejn. Jiena naħseb li hemm mistoqsija essenzjali li rridu inwiġbuha din irridu namluwa fil-Parlament Ewropew ma anke fil-Parlamenti Nazzjonali. U mistoqsija hija din, aħna rridu valur miżjut Ewropew jew rridu illi il-flus immorru lura fuq eh, eh, l-pajjiżi jiġifier l-istati membri. Naħseb li dawn iż-żewġ affarijiet iridu nażlu jew waħda jew oħra, ma nistgħux ikonna it-tnejn. Jekk nitkellmu dwar il-valur miżjud il-kontributuri netti fosthom il-Ġermanja jgħidu Iva, tista' tagħmel dan imma il-sitwazzjoni tagħna bħala kontributuri netti uh, se tmur mill-ħażin għall-ar. U r-riżultat finali ikun li il-Ġermanja mbagħad titlob illi il bicċa kbira tal-kontributi tagħhom lejn il-budget Ewropew imur lura fit-teżor tal-Ġermanja, mbagħad irħabtu biċna mal-problema li semma s-surfuse. il li nibnu il-trejqiet minn fejn jistaw jaddu il-ċiklisti, eh, u pajis pjuttost eh, minnajr oljiet. Eh, allura wieħed jieħu gost, idur bir-rota hemmhekk, imma dan joffru valur mizjut lex kieku ma mbnewx mill-flus tal-Ewropa, kienu jimbnew mill-flus Ġermaniżi. Għalhekk, aħna għedin nitkellmu dwar valur miżjut Ewropew unbat ifisser illi il-flus unbat ma jmorrux l-ura fil-bwiet per eżempju tal-Germania u fil-bwiet fil-budgets nazjonali. Ma, ma nistawx nuqodu ninsistu illi konna t-nejn inkellek nibqaw sejri nek, kullħat jġbet minnem u minnaw u maħna se naslu propju mkien. Nistaw per eżempju naqsu il-finanzjament il tal-koezjoni li jenata l-pajizi li huma aktar onja, imma mbagħad insaħħu l-budget ta' Erasmus eh, għaxar darbiet, imma mbagħad ikonna dibattitu fil-Ġermanja, nimmaġina li hemm gruppi li jkunu ħerqana ħafna, mbagħad jgħidu imma x'se jfisser għalina dan bħala kontributuri netti, irridu nħallsu iktar. Għalhekk dana Eh, naraw li bħala kontributuri netti rridu nifukaw eh, dawk li huma kontributuri netti rridu jifukaw fuq il-valur miżjut Ewropew u ma nsemmux iktar li aħna kontributuri netti jew inkella il-kontrarju imma mbagħad mhux tistennewx ukoll li jkun hemm il-valur miżjut Ewropew jew għanna opportunità li ntejbu s-situazzjoni tal rizorsi propri għalli mbagħad nkunu nistgħu nindirizzaw il-problema tal kontributuri netti għalli nkunu nistgħu eh, naġġustaw il-kontribut ta' dawn il-pajjiżi eh, l budget Ewropew. Jiena madniex niddiskuti kemm jikontribwixxu ir-reġuni fil-lejn il-budget Ewropew għaliex eh, id-dibattitu jkun propju ħela ta' ħin Imissa il-flus li kontribuċi il-Renju Unit dal-waqt se jieqfu. Mustejb għaw disponibli, min jgħajt illi huma jaqblu ma' rizorsi propji imma sakemm se jibqa' Renju Unit fl-Unjoni Ewropea din qatt mistessi realtà, issa ir-Renju Unit se jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Issa ħana raw jekk se jsir realtà jew se noqogħdu nistaħbew wara sebajna u nippuntaw sebajna lejn ir-Renju Unit. Mela grazzi ħafna lil daw kollha li intervjenew, kienu interventi interessanti ferm. Issa ħaġa waħda li xtaqt ngħid jiena fuq dak li għall aħħar kellim, naħseb illi għandek raġun biex tbieħ illi tajt illi l-offol ta' dil kwestjoni hija dik u semmit propju f'kull waħda mill-taqsimiet ta' din il-konferenza. Jiġifieri il-valur miżjut Ewropew. Aħna rriduh il-valur miżjut Ewropew nittama li tweġiba din mistoqsija hija iva. Eh, il-ċittadini hekk iridu u eh, eh, xie valur mżjut Ewropew, x'nifmu bih għalix jista' jkun illi kulħadd jinterpreta b'mod differenti. Jiena xtaqt inżid ħaġa waħda fuq il-kontributuri netti u beneficjarji netti. Meta nitkellmu dwar il-kontributuri netti, nitkellmu dwar kontributuri netti f'termini budgetarji imma irridu nżidu dan għaliex dana huma kontribuzzjonijiet netti f'termini ta' budget u jekk aħna uh, jirnexxilna iktar mill qed jirnexxilna llum li konna budget li joffri valur miżjut Ewropew uh, eh, li jkun propju fil-qalba ta' dak kollu li aħna nagħmlu mela naħseb illi jirnexxinna naslu f'sitwazzjoni fejn kull wieħed mill-pajjiżi mill-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea isir beneficjarju net f'termini ekonomiċi u politiċi. U mbagħad ma noqodux nifokaw jew fuq il-kontributuri netti jew il benefiċjarji netti f'termini budgetarji, rridu naraw il-politika x'edha twassal. Il-politika kollha tagħna suppost toffri valur miżjud Ewropew. Mela issa jiena se nieqaf hawnhekk u se nerġa' nagħti il-mikrofonu lil membri tal-panel. Eh, issa se nibdew minn wara, allura se nitlob is-sur Lamassur biex jibda l-ewwel u. Grazzi, Sur u grazzi lil dawk kollha li kkummentaw Sur Monti eh, kom aħjar minni kem aħna soddisfatti bil-kwalità tal-interventi, ta' suġġetti l-indirizzjajna, ta' soluzzjonijiet illi eh, ġew proposti u l ispirtu ta' kooperazzjoni li eh, ħassejna hawnhekk illum, ħaġa li qawwet inna qalbna. Jina nixti inserraħ moħ l-sur Grant tal-Scottish National Party lilu u anki nis illi tkellmu l biraħu kol minħabba eh, li huma eh, eh, imħasbin dwar il-konsekwenzi tal-Brexit fuq il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea. Dan se jkun pozittiv għaliex jekk ir-Renju Unit jixtieq illi kompli jipparteċipa fil-ispazju ekonomiku tal-Ewropa, irrid iħallas kif qed ħallas in-Norveġja il-kontribut tal- renju Unit se jkun ola minn dak illi u issa u jiddispjaċini illi il-renju Unit għadu ma il-poplu għadu ma femux dan imma ek se jkun imma il-Parlament Ewropew se juqob sebajnej fuq din. Eh, Signora Piresh, eh, fil-kontest tal-Portugal, hija ħasra illi hemm dawn l-standards differenti. E, huwa jider illi iktar nisħu fuq e, il-pajjiżi iż-żar meta fuq id-disciplina budġetarja milli fuq il-kbar. Banek Eh, gbar illi huma meqjusa too big to fail, imma tant huma eh, gbar illi jistaw jagħmlu ħafna ħsara. U eh, ma nistawx nkomplu sejrinek. hekk. Nixtieq ukoll nirringrazzja lil ħafna kellima Sur Berge u oħrajn għal l-eżempji illi tawna, eżempji eccellenti biex jispiegawna dak li jatjena fil-bidu u Rajma Berge għandu raġun illi aħna nistaw najdu eh, propju minħabba eh, il-situazzjoni ġeografika tagħhom l-ispejjeż li qegħdin ibatu ċerti pajjiżi, pal pereżempju l-Greċja, l-Italja u pajjiżi oħrajn, illi edin fuq il-linja ta' qoddim minħabba l-ġeografija tagħhom u huma dawn il-pajjiżi li l-ewwel jilqaw l-immigranti iridu nuru solidarjetà Ewropea u l-mezz l-iktar sempliċi biex noffru din is-solidarjetà huwa budget eh, komuni, amministrazzjoni Ewropea komuni irridu nsibu mezz ta' eh, biex il-pajizi l-oħrajn jaċċettaw illi jieħdu ftit minn dawn ir-refuġati. Irridu noħolqu modell Ewropew ta' solidarjetà. Dan huwa Uh, punt illi wieħed mill-kellima semmi ħafna solidarjetà għal kulħadd u tagħna eh, pariri sewja ħafna fuq dan is-suġġett Umbat il-kollega tijaj Ajala Sende għamlet mistoqsija dwar kif nistaw nifinanzjaw it-tieni pjan Juncker. It-tieni pjan Juncker li rrit eh, jiġbet iktar investiment li sejħallu liħ jaqaw minn self u mux eh, sussidji mill-budget. Għalek wasal il-moment illi aħna nirriflettu li dwar il-ħolqien ta' budget għall-investiment Ewropew illi bħalissa ma jeżistix. Grazzi ħafna sur la masur. Sur Clemens Fust. Iva, grazzi fil-qosor fu il-kwestjoni tal-surplus li għanna mux il-sujġet tal-lum, imma somma jiena naħseb illi il-problemi ekonomiċi eh, ta' Spanja ma xejx jaqsmu mal-surplus tana, anzi, aħna fi Spanja għedin naraw eh, il-kupru ta' bija ta' tkabbi u dan huwa dovut għal għal eh, politika tal-Bank Ċentrali Ewropew il-Spanja eh, edha tesporta ħafna surplus tagħna għandu xieqsam illi il-flussi tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew edin ikomplu lejn il-pajjiżi tal-periferija. Eh, wieħed ma jistax jistenna lajnuna mill-Olanda, mill-Ġermanja, eċetera, lejn il-periferija imma mbagħad fl-istess ħin testennew illi ma jkunx hemm surplus jew ħaġa jew oħra. Aħna qegħdin f'din l-Unjoni Monetarja jew ikonna uh, rata ta' skampju ta' kampju baxxa għall-euro jew inkella ikonna surplus Ġermaniż li jkun baxx. Imma it-tnejn flimkien ma jistgħux jeżistu. Issa il-kwestjoni tal-net balances Le, jina għadni maqtajċ qalbi illi nistaw nispiegaw illi il-bilanċ net budgetarju muwix ħaġa ħażina jekk il-flus jintnefqu fuq eh, affarijiet li huma ta' interess Ewropew għandu jkun possibbli eh, għandu jkun jkollhom biżejjed fiduċja fil-politikanti li nispjegaw li ċittadini li jekk aħna nonfqu fuq ir-refuġati fit-Turkija huwa fl-interess tal-Ġermanja u tal-Ewrop tal-Ewropa u dan iwassal għall-iktar eh, bilanċi fil-budgets. Mm, għana sen komplu nonfqu l-flus fix xejn imberb u l-flus eh, ċittadin jekk qed jaħsbu, naħseb ikun aħjar illi nispjegawlhom fiex għet nonfquhom il-flus. Grazzi ħafna. Jiena kont membru tal-Komitat Konstituzzjonali ma' Alan Lamassur u eh, kemm il-darba nitkellem mal kollegi tiegħi tal-Parlamentarju jgħidu li x'inhu jtik xċara lek. Jiena kelli l-esperienza li konti xerpa tal-Prim Ministru tiegħi fil-Kunsilli uh, Ewropej u jiena segwejt u, u parteċipajt ħafna negozjati fuq il-bidla fil-klima, l-enerġija, l-immigrazzjoni u affarijiet bħal dawn. Ikoll ngħidilkom ħaġa li jiena pjuttost diżappuntat bid-dibattitu li kellna hawnhekk illum u ngħidilkom għalfejn għaliex faċli wieħed jitkellem dwar valur miżjud u illi wieħed jeħles u jwaqqaf din mentalità tal-kontributuri netti u l-beneficjarji netti. Iva, il-koll eh, smajna daw l-affarijiet, faċli li wieħed jgħidhom daw l-affarijiet, imma jekk eh, intom terġaw eh, tisimaw il-negozjati madwar il-mejda fil-Konsill Ewropew se jkunu diffiċli il-negozjati u se jkomplu siru dejjem aktar diffiċli Għalhekk aħjar nibdew minn xi ħaġa iktar sempliċi u faċli li ssir il-koordinazzjoni ftit semmi dil-kelma u naħseb illi din hija opportunità illi eh, eh, għandna naħtfuha minn laqat bħal din li laqab bejn il-membri tal-Parlament Ewropew tal-Parlamenti Nazzjonali minn hawnhekk għandna nibdew dan għandu jkun il-puntat loqtanek, se nitkellmu dwar il-nefqa in wetkom illi se noqogħdu nduru mal-istess lewza ribets fuq ribets fuq ribets. Iva, jenna dan nista' nittortura l-istudenti tiegħi fl-università bija, imma hawnhekk maħna sanaslu naslu imkien il-governanza ekonomika toffrinna opportunità biex nibdew nitkellmu dwar il-prioritajiet għall-linjament tal-politika nitkellmu dwar daw l-affarijiet jekk nibdew namlu per eżempju sempliċement skambju ta' data jekk nibdew b'dawn l-affarijiet forsi xi darba pass wara lieħor, imbidlu il-loġika dak li għalinna għalan la massur fejn ikun hemm sitwazzjoni fejn nifmu li qed jirbaħ kulħadd li jekk aħna naslu għal soluzzjonijiet Ewropej kuna qed nifrankaw il-flus minn pajjiżna. Imma jekk ma jkunx hemm koordinazzjoni, jekk ma jkunx hemm aktar laqat bħal din, nikonna l-prioritajiet tagħna fl-ordni li suppost ikunu, Mana se naslu imkien, se noqogħdu nfetqu eh, fuq il-nefqa mill-budget, eċetera, eċetera, l-loġika intergovernattiva u din il-mentalità tal-kontributuri netti ma se neħulsew minna. Aħna il-koll politikanti, għalhekk ejja ma noqogħdux nitqu xurxin. Anzi, l-affarijiet mhux se jsiru iktar faċli imma iktar diffiċli għax iż-żminijiet hekk huma u eh, sitxur oħra wara l-elezzjonijiet li se jsiru f'ċerti pajjiżi, is-sitwazzjoni tista' tkun differenti ħafna fid-dinja. Mela, ejjew, nżommu l-ideali, ejjew nżommu prioritajiet tagħna, iva, imma ejjew nibdew namlu passi iċken u jekk nibdew il-passi żgħar forsi xi darba naslu biex namlu ftit progress. Grazzi ħafna is-Sinjura Sigane. Um, I was... Grazzi. Semda il-kummenti tiegħi minn fejn spiċċa Sur Traskowski dwar il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Għax jiena naħseb li l-istrument qed nużaw mhux qed nużaw u eċċellenti matul id-dibattitu meta nitkellmu dwar l-investimenti tal-politika ta' investiment, irridu nidu konsiderazzjoni iktar il-rakkomandazzjonijiet tal-pajjiżi naraw fejn hemm noqqasijiet. U forsi nsiru nafu illi l-investu fil-toro għat-ċiklisti u għatajja pero mux bizzejiet irridu niżguraw li jkun iktar ftejjim bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea ta' fejn l-investiment għandu jmur, ta' fejn u bżonn już. Jiena nirringrazzja lis sur Grant mill skotja mir-Renju Unit, illi permettilna mux li nitkellmu dwar ir-Ren Unit imma flimkien ma' Ren Unit dan element li kien nieqes minn ħafna mid-dibattiti u huwa nieqes ħafna dibattiti bħalissa grazzi tal-li fakkarna fejn huma fejn jistgħu wasluna il-politiki. Huwa importanti li naħsbu dwar il-valur miżju Ewropew meta naħsbu dwar il-politiki. Punt finali dwar il-bżon illi nitrasferixxu l-nefqiet tal- budgets nazzjonali għal politiki Ewropej. ħafna semmew dan il-punt. Id-dibattitu beta missur la masur jiena naħseb li di kwistjoni hija waħda diffiċli nsolvu mill ġdid. Meħabba l-fat li xi drabi gvernijiet nazzjonali ma jkollhomx ix-xewqa li jagħtu kompetenza il-kompetenzi kollha fuq livell Ewropew. Jagħtu xi kompetenzi ta' analiżi ta' informazzjoni però ma jtux setat propja. Għalhekk fuq livell Ewropew niġbru informazzjoni nanalizzawha ma fuq livell nazzjonali rridu aġenzija li eh, tagħmel ix-xogħol U għalhekk dan hija diffiċli għat ta' deċiżjonijiet, grazzi ħafna talli tajna din l-opportunità nipparteċipaw f'dan dibattitu interessanti, grazzi ħafna. Grazzi lil kelliema kollha nixtieq nirrepeti xi li qed qabel illi ħarġet mill-aħħar round ta' diskussjonijiet. Smajt minant kważi kulħadd dwar il-kwistjoni ta' koordinazzjoni u koerenza, forsi ma kienx hemm interventi dwar hekk, però il-punt li smajt minant kulħadd kien ta' reazzjoni favorevoli għal din in-nozzjoni. Jiena dak li smajt inqas, però ma joċ li ktar għal-widnija skem għal-membri tal-grupp tal-livell l U kif sentejbu l-proċess, jina personalment ninsab ħerqan li naqra rapport bidejat ġodda U ma rridx prinċipi, pero però idejat kif u ukoll. Dan wasal kun sens Mifruġ. Emżon li nagħmlu dan fuq għall raġunijiet diversi. Ek kif fakar nasru la masur u oħrajn. Xtib ta' idejat se jġib il-grupp ta' livell oli? Naħseb li politikament ma jriġiġux ikunu komplikati żejjed. Li ma joħolqux oppożizzjoni politika. Naħseb dan kollu interessanti. Huwa nafsinhar u 26 minuta ħannal u din is-sessjoni. F'20 minuta nibdew is-sessjoni li jmiss għalek nistaw nidu pawza għazira. Nitlobkom terġaw lura f'postkom fil-sija naqsin 20 sabiex inkunu nistaw nibdew fil-ħin fil-sijana naqsin kwart. Grazzi ħafna.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 il-President Schulz sejdum ftit iktar ma naqat għatmana li kiena niproponi illi nibdew is-sessjoni minn ajru. Senżommu ma l-ordni illi kellna fl-agenda, mux se niprezenta l-ħat, jina ser nisparixxi issa u nħalli fidejn il-kalima li imis issa se jibda sur Hudak unbat ikonna lil Vice President Georgieva u il-President tal-grupp tal-Veloli Monti. U nisperaw li xulz ma jdumx ma jasal. Ministru fidejk. Grazzi ħafna Andre, qabel ma tisparixxi naħseb l-ewwel irridu nirringrazzjawk ħafna dak li għamilt f'dawn il-jumejn. il jumejn għaliex immaniġajt dawn id-diskussjonijiet u mhijiex ħaġa faċli. Grazzi ħafna. Kien ta' pjaċir tiegħi. Membri tal-Parlamenti Nazzjonali President li għadu mhux hawnhekk imma um, President li diġa qiegħed hawnhekk. Sinjura Viċi President tal-Kummissjoni President tal-grupp tal-livell li fuq il prizorsi propji, membri tal-Parlament Ewropew, sinjuri, jina għandi l-unur kbir li nkun hawnhekk illum nirrappreżenta l-Presidenza Slovakka quddiem din l-Assembleja mistednin distinti kollegi mill-Kummissjoni membri tal-Parlament Ewropej dawk nazzjonali u ħafna nisorra li naqdu l-lum għal dan l-avveniment importanti. Jiena nirringrazzja lill president Monti tal-li organizza din konferenza u Schulz tal-li ospitana. Il-sujġett huwa importanti ħafna il-budget Ewropew, risorsi ġodda ta' tħul, proċessi relatati mal-finanzi tal-Unjoni Ewropea, dawn huma suġġett importanti ħafna. Qed nitkellmu dwar proġett importanti, proġetti li għandu impatt fuq l-Ewropa, fuq il-mod kif l-Ewropa se tkun strutturata. Niftakar fl-Università. Kull proġett għandu jkollu tliet partijiet u għandhom għandu jirrispondi għal tliet mistoqsijiet. Xiex, għaliex, qed nagħmluh u xi fisser dan dak li qed namlu u importanti għaliex wasalna f'sali pit-toroq tal-Unjoni Ewropea għandna sitwazzjoni jekki Brexit, aspetti esterni bħal immigrazzjoni s sigurtà li qed naffaċċaw edin f'ambjent li qed jitlob bidla mingħand l-Ewropa u l-ebda bidla ma tista' sej mingħajr rizorsi finanzjari, mingħajr ma nerġgħu nikkonsidraw il-budget innifsu. Il-budget tal-Unjoni Ewropea għalija u huwa mikrokozmu ta' opinjoni differenti tal-Istati membri tal-istituzzjonijiet inkluż il-Parlament Ewropew u dawk nazzjonali. Ovvjament hawnhekk qed nitkellmu għalfejn u xanna namlu, irridu nkunu realistiċi għawek. Irridu nkunu realistiċi ta' dak li nistaw nilħu u li għanna nilħu. ma nafu, il-budget tal-Unjoni Ewropea jirrepreżenta biss 2% tan-nefqa ġenerali tal-Unjoni Ewropea għalek ma jistax ikollna aspettativi gbar għaliex il-budgets nazzjonali għadhom għadhom il-forza sabiex l-Unjoni Ewropea tibqa' b'saħħitha kompetittiva u sigura ċittadini, però irridu jkollna kurat sabiex iħarsu l-budget mod ġdid li jirrispetta u li jirrifletti anzi l-bżonijiet tal-ċittadini. Jiena kontent li kont mid-diskussjonijiet illum kien hemm ħafna diskussjoni dwar il-valur miżjud Ewropew il-budget irid iġib dan il-valur miżjud. Is-sur la masur kien ċar jekk ma niddefinux dan il-valur miżjud x'inhu f'termini ta' Ewropa, aħna ma jista' qatt ikollna budget modern li jirrifletti l-bżonijiet tagħna. Ma smarġ fid diskussjonijiet kif aħna niddefinixxu dan il-valur mizzjud għaliex U dan importanti għax jekk ma niddefinux dan il-valur miżjud, fuq livell ta' stati membri, fuq livell ta' Unjoni Ewropea mbagħad insibu għad biex biex inkunu nafu kif se jkun il-budget. jina nara erba jew ħames elementi prinċipali tal-valur miżjut Ewropew. Kont qed naħseb dwar dan waqt id-diskussjonijiet ovvjament jista' jkollkom opinjonijiet differenti. Hemm bżonn li immexxu il-politiki Ewropej u l-istrateġija Ewropeja. Irridu mmexxu l-Ewropa sabiex tkun iktar kompetittiva, sigura u tajba għaċ-ċittadini tagħha il-budget Ewropew għandu jiprovdi elementi illi imexxi politiki konġunti Ewropeja bħal dawk pereżempju tal-immigrazzjoni. Hemm l-element ġifieri ta' tmexxija. It-tieni għandu jkun ta' benefiċċju. Il-budget huwa kif noħorġu iktar mir-riżorsi nazzjonali mis-settur privat U dan il-budget huwa eżempju tajjeb ta' dan kollu. It-tielet, il-budget għandu jaqat fuq livell Ewropew. Termini ta' infrastruttura fizika, komunikazzjoni, trasport, enerġija, infrastruttura digitali, imma wkoll infrastruttura umana li xi drabi ninsewa, ninsew li rridu nibnu ċittadin Ewropew u najnuh. Dan jidri meta jkun hemm interazzjoni bejn iż żaza u qed nitilfu di komunikazzjoni u għawek jitlu l-populisti u l-estremisti. Irraba punt, il-konverġenza, il-budget għandu jajn sabiex l-Ewropa tinaqat fl-imkien tappoġġa nies, reġjuni, pajjiżi u toħloq il koezjoni li huwa valur Ewropew. Irridu noħol u konsens fuq dawn il-valuri, fuq dal-valur miżjuti li l-budget jista' jġib. Jekk nagħmlu dan u bat nistgħu nitkellmu dwar kif għandu jkun il-budget. Meta nitkellmu dwar kif għandna nagħmlu dan, jiena smajt ħafna opinjonijiet, kif nistgħu noħolqu dal-budget modern, risorsi ġodda, risorsi propju ġodda, dawn huma kollha elementi. Però smajt oħrajn jgħidu illi ma nitkelmu nitkellmu biss dwar tħul ġdid imma kif aħna nonfquhom. Naħseb li importanti irridu ħarsu lejn il-budget hekk kif inhu u bir-reqqa nikkonsidraw il-punti differenti u naraw jekk il-flus Ewropej u mhix qed jintefqu bl-aħjar mod. Irrid nsemmi xi ħaġa li rajt il-biraħ fil-gazzetti. Il-Kummissarju Moskovici qal illi fl-Unjoni Ewropea kull sena qed nitilfu kważi 160 biljun euro fis-sena għal taxxa tal-vet li ma tkunx qed tinġabar. Naħseb illi rridu nżommu xi flus biex nindirizzaw il-bżonn illi niġġieldu din is-sitwazzjoni. Irridu naraw kif nużaw blaħjar mod ir-riżorsi eżistenti u naraw it ħuġ ġdid ukoll. irrid ikollna budget li jirrifletti l-sfidi li aħna qed nafaċċjaw bħala Ewropej. Għandu jilħaq l-aspettativi ta' ċittadini però ikun wieħed li jista' jinftijem għax xi kultant noħolqu budgets li huma diffiċli sabiex nispjegawhom u jinftemu. Palma tafu fl-istorja tal-evoluzzjoni id-dinosawri ma mitux għax kienu b'saħħithom imma għax ma kienux kapaċi jadattaw irwieħhom għal sitwazzjonijiet ġodda. U aħna wkoll irridu nadattaw irwieħna għal sitwazzjoni ġdida li qed naffaċċaw. Skużani, don mort lilin mill-punti li kelli qudiemi. Bħala rappresentant tal kunsil nixtieq ngħid li l-Kunsill les li jkun imsieħeb tajjeb dawn id-diskussjonijiet fil-finanzjament futur tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill kienet jagħmel monitoraġġ tad-diskussjoni mill-qrib palma jaf President Monti huwa il rapport ta' diskussjonijiet tiegħu mal l-Ministri tal-Finanzi għall-inqas darbtejn dis-sena fi frar il-Flekofin u għalek tajjeb illi il-ministri edin jatu attenzjoni li dan il-proċess. Għawek għanna rappresentanti tal-parlamenti nazjonali flimkien ma dawk Ewropej. U naħseb li għanna bżon dialogu fuq livell nazzjonali u Ewropew. Naħseb hemm ħafna situazzjonijiet fejn naqblu fuqhom fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea, però meta mmorru lura f'pajjiżna nitkellmu lingwa differenti u għalhekk jeqgħu ħafna problemi. U dan huwa ta' benefiċċju biss għall populisti u l-estremisti. Huwa importanti wkoll li jkollna din id-diskussjoni għaliex ikonem effett importanti ta' spillover ikonna ideja ġodda ikonna think tanks illi joħorġu b'ideja ġodda għal budget Għawek nirringrazzja li sur manka li l-Akademija ta' Xjenza illi joħorġu suġġerimenti ġodda kif nistaw li ġeneraw rizorsi ġodda sabiex nara l-intervent Pala rappresentant tal-Presidenza Slovakka u tal-Kunsil jena nishtiq nirringrazzjakom il kol tal-diskussjoni utli u ta' valur dan huwa parti mill-vjaġġ u jiena nemmen li l-Kunsil se jkun imsiħef kostruttiv sabiex il-budget Ewropew jkun aħjar u aktar modern għaċ-ċittadini Ewropej. Grazzi. Now I can say good afternoon. <laughs> Il-war nofsinari tajjeb, jenni ma narakom. Nishtiq najt l-ewel illi najt illi Jean-Claude Juncker jgħid li dispjaċieħ li ma kienx parti minn diskussjoni kont fil-ħin għax kont se ngħid xi ħaġa dwarek minnant il-President tal-Kummissjoni. Huwa kien parti attiv minn din id-diskussjoni palma jaf is-Sur Monti aħna s-lilnih sabiex jiġi kummissjoni sabiex jiddiskuti l-ideja tiegħu u għaxtaq li jkun hawnhekk magħkom sabiex jesprimi il-gratitudni lejn il-President tal-Parlament mhux tal-organizzazzjoni tal-, -parlament, din il-konferenza imma tarwol tiegħu fil-qafas finanzjarju multianwali sabiex niżguraw illi dan il-suġġett ta' riżorsi propji jibqa' mhux biss ħaj imma ikun parti minn negozjati għal qafas li ġej. Għalhekk Jean-Claude jgħidlek grazzi u grazzi minn għandi wkoll u minn għandi kollegi tiegħi. Nixtieq nagħlaq berba punti. L-ewwel l-impressjoni tiegħi u dak li smajt nant il-kollegi i illi din id-diskussjoni hija forma importanti ta' ingaġġar bejn dawk fuq livell nazzjonali u da fuq livell Ewropew. kien hemm diskussjonijiet konsistenti u jiena nkun kontenta li nara illi nibqew naqdu flimkien il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali fuq il-kwistjoni tal-Budget Ewropew Futur. It-tieni punt, il-messaġġ prinċipali li joħroġ minn dawn is-sessjonijiet hawnhekk u illi il-maġġoranza tagħna jirrikonoxxu il-bżonn għal modernizzazzjoni u simplifikazzjoni tal-budget tagħna min-naħa ta' dħul u min-naħa tan-nefqa. U għanna bżon inres u l-budget tagħna iktar qrib iċ-ċittadini tagħna. Meta nitkellmu dwar tħul irridu namlu rabt iktar diretta bejn dak li huma jagħtu u dak illi il-budget Ewropew jinvesti fi Illum din ir-rabta titla għal 80% għalek qed inxaqilbu lejn persentaġġ oli ta' rizorsi propi u tajjeb li nerġaw inxaqilbu lejn in-naħa l-oħra. U għacċar ukoll illi fl-ambjent politiku attwali hemm ċertu sensittività fuq jekk din ix-xaqliba tfissirx l ta' taxxa Ewropea. Jiena nitkellem fisem il-Kummissjoni. Le, din mhix il-proposta tagħna. Dak li qed nipproponu huwa bidla fl-arranġament sin ta' tħul il jippermetti li ċ-ċittadini tagħna jkunu iktar marbutin mod dirett ma dak li qed isir fuq livell Ewropew għalihom. Dan forsi jinstema bħala punt żej, però huwa wieħed sinifikanti. Aħna rridu li konna l-opportunità illi naraw li bl-evoluzzjoni ta' tassazzjoni ġewwa l-Unjoni Ewropea jkun hemm armonizzazzjoni, jkun hemm bidla ta' taxxa ma' oħra u nħarsu lejn ir-rabta bejn iċ-ċittadini u l-Baġit Ewropew. U inġibu l-dawn kemm jista' jkun qrib eqreb mill-jum għall-lum. Dan id-dibattitu partikolari mhux qed jitkellem dwar il-qies tal-budget xi wħud għandhom l-impressjoni li qed nitkellmu dwar iż-żieda ta' fitħul tal-budget Ewropew. Dan jista' jkun il-każ. Però mhux is-suġġett tad diskussjoni illi qegħdin nagħmlu llum. Mhux qed ngħid li mhux dibattitu importanti, però ma nix qed nitkellmu li nżidu il-piż ta' sensazzjoni fuq iċ-ċittadini tagħna. Jiena ottimista ħafna se nkun sinċira dwar il-futur ta' dan id-dibattitu għalfejn. Għaliex aħna imħedġa sabiex namlu il riforma bit-deċiżjoni tal-ċittadini tar-Renju Unit fir-referendum ta' Ġunju reġġet infettet il-diskussjoni ta' rebates u rridu żgur iħarsu lejn it-tħul tal-budget Ewropew. Ma nistgħux ngħidu li ħan indirizzaw ir-rebates u ma missu xejn iktar. Naħseb li din hija opportunità tajba biex nagħmlu l-għażla it-tajba. Bħalma edda lodu jina u kol konvinta illi se nkunu ta' suċċess jekk fl-istess ħin aħna nibqew għaddejjien bir-riformi u t-titjib fin-naħa tan-nefqa tal-budget. Il-Parlament ena sabiex inkunu iktar flessibli fin-mod kif aħna nof u l-flus li kieku ma kenniġ din il-flessibilità kieku aħna spiċċajna bil-kriżi wkoll tar-rifuġjati li laqtitna il-Parlament talabna li nerġew insibu bilanċ bejn l-attenzjoni tar-regoli u l-attenzjoni fin-nefqa. U jiena naħseb li hekk kif nimxu l-qoddim budget iżar iżda b'domandi tal-bit ikbar titfa aktar responsabilta fuqna fejn jidħol dak li nagħmlu bil-flus ta' ċittadini tagħna. Issa ximiz Għanna sen komplu minar xol tekniku, pero nafu, anzi aħna sen komplu bi xol tekniku imma xol tekniku jista wasanna saċertu ċertu punt wara irridu namlu xol politiku u kol. Ma'kom jista jkun illi noħolqu l-ambjent politiku ġust sabiex namlu il-ħaġa tajba u namlu riforma tal-budget għalina fil-Kummissjoni. Is-sustanza ta' din ir-riforma tasal mal-MFF li ġejja. U nisperaw li konna l-istess parlament dar terminat palna kellna fid diskussjonijiet ta' qabel illi jizgura li l-idejat tekniċi jimbidlu f'realtà politika. Grazzi.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 għamilna jumejn intensivi ta' dibattitu. Il-grupp ta' livell oli se jipproduċi il-rapport finali tiegħu fl-aħħar ta' din is-sena. Jina smajt bir-reqqa li sinjura Giorgeva. u qed isiru nistennew li jkun hemm proposti fid dawta ta' dan ir-rapport. Fil-bidu tal-MFF li mis, fil-bidu tal-2020, aħna se jkollna strutturi aħjar. Jek naħseb dwar id-dibattitu li kellna fuq dawn il-jumejn, anzi ilu għaddej, jekk ħares leħem il-perspettiva parlamentari, naħseb nasu għal punt u dan u il-leġitimità demokratika u rikonoxximent għaliex bħalissa is-sistema hija diffiċli sabiex iċ-ċittadini jirrikonoxxu r-responsabilità tagħhom. Il-kollegi Ġermaniżi tiegħi huma konxi minn dan aħna fil-Ġermanja għandna sistema ta' distribuzzjoni mill-ġdid aħna nagħmlu l-parametri skont kif kull membru individwali tal-sistema jrid iħallas f'kaxxa komuni u minn din il-kaxxa mbagħad proġetti jiġu iffinanzjati. L-Unjoni Ewropea tiġi iffinanzjata wkoll u għanna struttura ta' dejta deċizjonijiet sabiex naraw illi nefqa minn dil kaxxat ku għada demokratika, il-partijiet interessati huma kollha involut il-Parlament li jirrappreżenta ċittadini għandu vuċi wkoll tistgħu tgħidu li din hija sistema klassika fl-Istat Federali. Ma rridx ngħid illi l-Unjoni Ewropea u stat federali, imma jekk nsiru hekk, għandek struttura fejn għandek l-istati komponenti U d-dinija l-parti ideali tal-diskors tiegħi issa għamur lura realtà. Sur Giorgeva kienet titkellem dwar flessibilità fl-aħħar MFF. Aħna iċċelebrajna bil-kbir il-fat illi mot entuzjaz kbir ċelebrajna. ħarisna nejn il-percentagġi rajna il-flessibilità skont percentaġġi bejn is-snin u l-entużjasmu tiegħi naqas bil-kbir għaliex irrealizzat għalfejn qed ngħidilkom dan qed ngħidilkom dan fi żmien meta kien hemm devjazzjoni mill-kondizzjonijiet inizjali għal budget uniku jew multjannwali xenarju jibda jisfaxxa għaliex il-mexxejja fil-istat il-mexxejja tal-istat iddeċidew illi jonfu iktar flus fis-sigurtà. Mbagħad qalu dan għandu jiġi mill-baġġett tal-Unjoni Ewropea. parlament jgħat li għandu limitu fuq l-impenji u il-ħlasijiet. bejn 907-970. Il-differenza xi 56 biljon. Mm -hmm ma tkellimniex dwar l-impenji, tkellimna dwar il-ħlasijiet biss. Dan ifisser illi tiegħu l-flus mill-fondi li għandek. li qabel kienu allokati għal affarijiet oħra li mbattaq tagħhom. Jew inkella ma jiġri fil-budget Ewropew tħalli għom għal iktar tard. Tħallas il-kontijiet un bat il pija imur għasna d-dihla. Un bat iżan ta' wara t-prova tħallas ta' sena ta' qabel u jina namlu hekk għal 20 sena. fil-kumpaniji dan huwa marid bħala Royal Overcredit meta sir insolventi. U aħna qed nagħmlu dan minn sena għall-oħra dak li jinkwetani u illi u kritikat. Il-gvernijiet dejjem jgħidu dan huwa tipiku ta' Brussel m'għandhomx idea ta' x'ħajjamlu bil-flus jiddeċidu fuq affarijiet pal Frontex, Aġenzija ta' Kontroll tal-Frontier Esterni, huma biss stupidi li għadu jitkellmu dwar dan l-impenju limiti hemm ipokresija fil-politika Ewropea. Irridu iktar trasparenza u jekk ikonna dan il-budget isir iktar ċar għal-ċittadini ta' min għandu responsabilta u dan joħra iktar demokrazija fl-Ewropa. Nittama li fid dibattitu illi kellna rnexxina nagħmlu xi ftit ta' progress minn bil-wis ottimist ikolli ngħid. Għaliex hemm xejra lejn ir-rinazzjonalizzazzjoni ta' kollox l unjoni Ewropea. U ma serġ eċċezzjoni għal budget tal-Unjoni Ewropea minn din ix-xejra nittama illi flok l-ideoloġija jirbaħ is-sens komun. Illa għaliex hemm diverġenzi fil-fatt kbar dwar il-budget għanna l-qsim ta' responsabilta iżda n-nis jgħidu li eh, Brussel taħli l-flus. Minħabba din il-konfrontazzjoni, problema. Tal-mertu fil-fat ma' ċittadini tagħna. Jina grat ħafna dibattitu li kanna l-lum grat anki l-grupp tal livelloli għal-ħidma ta' kwalità illi resqu. Dak li għad kemm il-biraħ u kemm il-lum kien messaġġi fil-fatt zjat wisajn u ġenerali xin nibdew nitlu fid kwistjoni tiżjed fid-dettal ħajkonna nitbedu minn dan edna illi biex tilħaq riżultati Trid tagħmel l-musija kiena dana dejjem nagħmlu u nittama illi l-idea ta' demokrazija transnazzjonali tista' tiġi diffiża. Xejn iżjed xejn inqas. L-eżistenza tal-Ewropa naħseb li din hija strateġija illi sejra tgħinha nmexxu l-politika budġetarja l qoddim u il-grupp ta' livell oli xinniġu għad-dettalji u tassew tekniku għad deċiżjonijiet u mbagħad fl aħħar mill aħħar huma dejjem politiċi. U tajjeb li jkollna dan id-dibattitu, grazzi tal-attenzjoni tagħkom u issa sar professur Monti jekk jogħġbu. Thank you very much, Mr. President. Grazie, President. permettu li nfakkar lil kulħadd illi f'din id-dinja ta' diversità li ngħixu fiha il-grupp ta' level o li fil-fat għandu tlet mistirijiet iżda Sur Schulz, il-President tal-Parlament Ewropew, palma diġa fakkar, kien dak illi liktar iktar l-imbotta għal kompromess bej il-Kunsill u il-Parlament. Illi żamm l-idea ta' risorsi propri il-Libja naħdmu issa. Palma milt il-biraħ fissam il-kollegi tijaj nishtiq fissam il-grupp nirringrazzja li l-Parlament Ewropew lil daw kollha illi ħadu rwol attiv f'din il-konferenza. Il-Kunsell ġifiri il-Parlament Suruda, u il-Kummissjoni fissem il vice President Georgieva fissem il- President Juncker, nix nirringrazzja l-Professor Sapwir illi kien moderatura tal-proċedimenti. Bawżer ta' sostantiva u kortezija mill-ola imnexxilu jżomm mal-ħin illi mhux dejjem normali f'dawn it-tip ta' konferenzi huwa minnu li l-fatt li ġla darba dan il din il laqat mexxiet fil-Parlament Ewropew appuntu kien hemm iżjed rigur minħabba dan nix nirgazza l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali illi ipprovtew valur miżjut fundamentali illi jgħin jgħin l-koll fil-proċess ta' ramifikazzjoni fiż-żewġ direzzjonijiet. U nixtieq nirringrazzja lill membri tal-panel ċola darba jiena l-aħħar kellem nittama illi fissem il-parteċipanti kollha nirringrazzja lil dawk kollha illi ħadmu qatih għal din il-konferenza sabiex din tkun koerenti u prattika mill-lat organizzattiv. Flimkien ma' segretarjat li jgħin il-ħidma tagħna. Kif ukoll fisem it-task force illi jappoġġa l-ħidma tagħna ġozjet mill-qrib kif ukoll il-personal tal-Parlament Ewropew u il-kellem ġentilment jiringrazzja lill-interpreti. Is-Sur Droskowski fl-aħħar panel ħeġġiġna l-koll illi ma neżaġerawx u nkunu kawsi fl-ambizzjonijiet tagħna. Nixtieq naqbel miegħu u nsarraħlu moħħu illi Maħniex sejrin nitilfu il natura sobrija tagħna iżda f'rigward tal-grupp tal-livell oli nixtieq jien nsarraħ lis sur Toskowski u l-parteċipanti kollha illi l-grupp tal-livell oli huwa id-determinata u rasu jibsa saħan sitra għal ħidma tal-mandat li rċieva. Irridu namlu l-almu kollu tana. fis li għanna biex namlu għafferm iżjed sempliċi minn qabel. Għal kunsell biex fil-fat eh, naħdmu fuq il kwistjoni tal-rizorsi propri. Jena kelli l-esperienza tal-2013 fejn ma kienx hemm lanqas diskussjonijiet fuq, inter proposti interessanti dwar ir rizorsi propri. Xaħat ta' kas il-konsil, kunsill aħna fil-Kunsill dak iż-żmien konna warrabna il-proposti fuq il-rizorsi propri li ħat meta każ. Jiena nemmen illi jista' jkun qed jinbidlu żewġ affarijiet l-ewwel nett għaliex is-sitwazzjoni qiegħda tinbidel bir-rispett kollu lejn il-gvernijiet u l-entitajiet l-entità tal-Konsell diffiċli. Sinjora, l-ideat palma kien il-kas fl-moddi. Possibilment anki il għaliex posta fl-Unjoni Ewropea edin jindunaw f'termini ta' opinjoni pubblika illi il-loba li tqod twaħħal l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għal dak kollu illi mur ħażin fl-Unjoni Ewropea issa iż iżejjed u qed ikun hemm reazzjoni ta' ippuntar ta' swaba. Anki mhux biss il għaliex forsi mamlux bizzejed biex jappoġġaw il-proċess ta' integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ir-raġuni l-oħra il-għala nittama illi ma jkunx għasak faċli li tinjora proposti il għaliex rridu nżidu il-kuxenza tal-opinjoni pubblika u l-komunità tal-politika il-, -politika, l-istampa dwar x'qed isir hawnhekk. Ejja ma ninsewx anke l-preparazzjoni tal-Parlament u l-Kunsell flimkien mal-Kummissjoni u t-tawetri għalija aħna Irridu nagħmlu l-almu kollu tagħna biex fl-aħħar mill-aħħar nkunu iżjed responsabbli mill fl-moddi. Din il-konferenza bekk ħdimna daqstant biex inkopru l-ispettru kollu ta' konsiderazzjonijiet mill-lat tekniku, teoretiku, akademiku u nixtieq nirringrazzja l-awturi kollha tal-grupp ta' esperti tal-istudju li kien utli ħafna għalina. Għas-soġġetti il- temi politiċi kollha din il-konferenza partikolari Mela, irridu naraw eżattament l għaliex palma qalet anki il-President Gorgievas. Il-għalix irridu naraw anki x-rizultati ħanieħdu minn din il-konferenza memx għalfej. Noqt nil-tenni dak li għattint jina naqbel perfettament ma dak li għattint naħseb illi identifikajna mill-kwartieri kollha il-valura miżjut Ewropew kemm importanti, is-sussidjarjetà kemm hija importanti bħala fil-trita x'għandu jsir. il-kriterji u mal-linjament mal-prioritajiet Ewropej li fukar fuq riżultati u dimostrabilità u hawnhekk nixtieq inżid xi ħaġa illi hija importanti għal moderatur tagħna. Hija importanti li jkollok l-evalwazzjonijiet tal-politiċi ex post. Sur kukoll ukoll saħaq fuq l-importanza illi l-ħidma tal-Unjoni Ewropea bil-budget tkun fil-qrib kemm jista' jkun sabiex tkun driver importanti għal politika tal-Unjoni Ewropea nixtieq nisħaq illi huwa saħa dwar il-konnettività bħala punt importanti. Jiena dan joġobni ferm il-konnettività il umana u nistgħu ngħidula wkoll l-konnettività forzata wkoll fil fat tajtuna l-eżempju tal komissarju Muskovici tal- VAT u kemm ikun importanti għall-Unjoni Ewropea li tkun tista' permezz ta' koordinament aħjar tal-proċessi ta' forzar illi tal-inqas tieħu parti minn Jena xela tiġbor parti minn dawk il-160 sa 200 biljun euro ta' taxxi li ġu evaduti. Ira liex dan ifisser kieku illi l-Unjoni Ewropea ma l-Istati membri tkun tista' tieħu l-flus minn dawk li evadu t-taxxa u troddom lura għal vantaġġ taċ ċittadini billi intuhom iżjed ġid bħal servizzi ta' sigurtà illi għandu jżid mal-valur miżjud. Għadastant mill-idea ta' valur miżjud għal idea ta' valur miżjud differenti għal-injat mal-speċifiċtajiet tal-proċess ta' integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea kien hemm konsens wiesa' aħna l-kolna fuq il-dan u għazet faċli tajdu milli timplementaħa. il-komunità fil-fatt ta' ta' impriża kieku tgħidlek għandek tiffoka fuq il-core business, fuq il-qalba tal-kwestjoni. Aħjar fil-fatt mm, Issa nibdew nużaw iżjed risorsi autonomi għal dawn il-bosta proġetti li jortu bosta ħajjiet, anki semplifikazzjoni ta' proċessi fejn, per eżempju, palma smajna il-professur Fust illi qal biċċar kif l-approċ ta' bil vantaċ net jinata vantaċ għabbażi anke tal-formulazzjoni tal-budget u stur la massur saħa kemm ikun importanti li jkun hemm koerenza bejn loti ta' funzjonijiet ġodda fuq livell ta' Unjoni Ewropea mill-Istati membri u id-dispożizzjoni ta' ifrankar fuq livell nazzjonali li joħroġ mill-loti ta' dawn is-setata. Jena nixtieq bħalma diġa għamlet il-Viċi President li niżgura illi aħna ċari mill-fatt li mhux parti mill-mandat tagħna l-kwistjoni ta' budget jew il-kwistjoni ta' livell ta' tassazzjoni dan ifisser illi dawn huma suġġetti irrilevanti jew inkella marbuta mal-suġġett prinċipali tagħna aħna mhux qegħdin biex nagħmlu dan. Il-ħidma tagħna fuq il-grupp ta' livell oli teħtieġ iżjed ħin mhux wisq aħna qegħdin nistennew il-prodott finali, rapport bi proposti li jitressaq il-presidenti ta' tliet istituzzjonijiet u dan xo namluħ ħin tul ix-xahar ta' Diċembru bil-ftehim tagħhom. Nixtieq inkun ċari naċċert ċert illi bosta u bosta minnkom fil-Parlament Ewropew u anke mill-Parlamenti Nazzjonali. Forsi kontu diżappuntati li għaliex ma smajtux lill membri tal-grupp tal-livellu għalli fuq riżorsi propri illi jindikaw proposti speċifiċi Nassigurakom li rapport finali tagħna ser ikollu mbosta proposti speċifiċi dokumentati u spiegati tajjeb. F'xi każijiet ikun hemm mażli differenti, iżda ħassejna li jkun ta' importanza ħarija qabel naġlu għal proposta speċifika illi fl-Ewropa naħolqu klima intellettwali illi jara l-inkonvenjenzi il-lakuni tas sistema attwali inkella nibsa illi meta nħorġu proposta ċara u din ħattiġ introdotta fil-ġejni qarib il- diskussjoni tiffoka fuq l-isvantaġġi u l-vantaġġi ta' kull proposta u kull proposta seri kollha biżejjed raġunijiet biex xi ħadd iwaqqafha it-tendenza naturali i vera hemm għalfejn inbidlu iva għaliex diskutejna fit-tul anke f'din il-konferenza kemm mhix razzjonali s-sistema attwali u din sejra tamila iżjed probabli illi jina xin naslu għal xi konklużjoni kelma tal-aħħar. Din ma torqodx biss il-Parlament Ewropew iżda anke il-Parlamenti Nazzjonali meta dawn ġu mistoqsija x'inhuma l-interessi tagħhom u x'jaħsbu. Aħna qegħdin fid-dispożizzjoni tagħkom biex nagħtu spjegazzjonijiet li jkunu meħtieġa. Mela, dwar il-ħbieb ta' rebates jiena nemmen illi aħna aħna ma naħsbux illi hija dej ħażina illi bi sforz politiku toħloq kategorija ġdida il-kategorija ta' ħbieb ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U b'dan nirringrazzjakom.